Uh, <coughs> uh, dear colleagues, in my capacity as chair of the committee on Eżis kollegi, bħala ċermen tal-Kumitat fuq l-Affarijiet Legali nixtieq nilqa' fostna lill-Kummissarju nominata is-Sinjura Vera Jurova. Nilqak fostna fil-Parlament Ewropew. Għanna s-sur Claude Moraes li huwa il-ċer tal-Kumitat tal-Libertajiet ċivili Affarijiet Interni, għanna l viki Fort li hija ċer tal-Kumitat tas-Suq Intern u tal-Konsumatur. E, Sinjura Garcia Perez li hija ċer tal-Kumitat fuq id-Drittijiet tan-Nisa u l-Igwaljanza bejn is-sessi. U eh, aħna fil-fat ħanamlu s smih konġunt ma dawn il-komitati l-ewel qabel kollox. Minħabba li s-senjura Jurova hija mir-Repubblika Ċeka, nixtieq li nevita li nimbarazzaw rwieħna il-koll illi s-sema huwa s-senjura Jorova, mhux Ġorova jew Eh, Jurova jew Jorova. Naħseb skull ħadd apprezza is-Sinjura Jorova. Is-Sinjura Jorova hija kandidat għal parti importanti ħafna tal-portafalli kollha, speċjalment għal libertajiet ċivili l-Kumitat tagħna huwa responsabbli għal dak. Kien hemm numru ta' inizjattivi li huwa mistennijin li ħajkunu mneda f'dan il-qasam bħal mod speċjali sistema tal- eh, ħlas ta' manteniment fuq livell transkonfinali li jrid ikun revedut u illi jkun jrid ikun aġġornat. Il ħajkollha l-kompetenza wkoll għalliġ tal-kumpanija li l-Parlament Ewropew huwa interessat ħafna f'dan, speċjalment dak li ntux jaqsam il-Corporate Social Responsibility. Issa aħna fil-fatt skont ir-regoli tal-proċedura l-Parlament ħajevalwa il nominata E, eh, kummissarju nominata bazi tal-kompetenza tagħha, l-impenn li ħaddieħu fuq il-livell Ewropew u l-indipendenza fuq il-livell personali. Ħat evalwa wkoll e, permessa dan ismi ħan evalwaw il-ħiliet ta' komunikazzjoni u il-mod ta' kif ħa twieġeb qabel dan ismih il-kummissarju nominata wieġbet bil-miktub il-kwestjonarju dan aħna batnilkom it-tweġibiet f'kull lingwa aħna nimxu b'dan il-mod. Il-kummissarju nominata hija mistiedna li tagħmel diskors tal-ftuħ ta' mhux iktar minn 15-il minuta. Mbagħad ħajkollha 45 ħames minuti fl-ħar tal-laqasa biex tara il-laqa. Il-President ħajsidan u koll il-kellima sabiex jitkellmu jisaqsu mistoqsijiet għal żewġ minuti mbagħad ħajkunem hemm iċ-ċans illi jissaqsu mistoqsijiet minuta sabiex jissaqsu mistoqsija u minuta sabiex tweġa pil-mistoqsija la s-sistema kieċdar l-qas sistem oħra mumma possibli jena nixtieq nitlob kemm lil kummissarju nominata kif ukoll lilkom sabiex iżżomm ma' dawn il-ħinijiet. Kien miftiem diġà il-mistoqsijiet ħaj nimxu ek, l-ewel ħan nisimaw fuq il-mistaqsijiet mill liban bat mill-Komitat tal-Ġustizja Affarijiet Interni, bat minnaħat tal-Komitat tal-Imkom, bat minnaħat tal-Komitat tal-Fem, ġifir tal-Drittijiet tal-Nisa. tal komitat tal fem ġifir tal drittijiet tal nisa u l-ugwaljanza bej sessi. Minħabba illi għanna l-interpretazzjoni bil-lingwi kollha jiena nistidinkom sabiex titkellmu bil-lingwa kom nitlobkom sabiex ma taġlux wis sabiex titkellmu. Mela, nixtieq illi issa nistiden lis-sur Moraes sabiex jitkellem jekk jogħġbok fidejk. Point of order. Għanna point of order. Iva, grazzi, Sur President, għandi mistoqsija forsi jiena ma fimx, iżda għal grupp Soċjalisti Demokratiċi aħna konna imħejjinin illi l-ewwel li konna um, ordni differenti tal-mistoqsijiet. L-ewwel kellna suppost mistoqsijiet tal-juri, Umbat tal-Kumitat eh, eh, Libe, ma nafx ġifiri għalfejn nbidlu imbidel l-ordni tal-mistoqsijiet. Stat spiegali għalfejn. Iva, il-bira inftiem dan fuq dan l-ordni tal-mistoqsijiet kif aħna qegħdin nippreżentaw lkom kien hemm ftejim bejn il-gruppi politiċi. Sur President, Sur Moraes, għandek tliet minuti sabiex tiftaħ dan is-smih. Mela, jekk le nixtieq li nissidan l-Sinjura Jorova sabiex titkellem jekk joġbok. Grazzi ħafna. Eżis President tal-Kumitati, membru onorevoli, huwa pjaċi kbir li għandi l unuri nimder qudiemkom illum. Jiena naf il-portafol illi ħajkoll il-kompetenza għalih u li ħaniħu huħsib jien jekk intom tikkonfermawni bħala kummissarju ħajkollu impatt fuqkom il kol u fuq il-500 miljun ċittadin li huma il kol parti minn dan il-proġett konġunt ġifieri l-Unjoni Ewropea. Aħna nafu li aħna entużjasti ħafna, iżda huwa b'sens ta' responsabilta' qawwi ħafna li aħna li jiena qed nitlobkom sabiex tikkonfermawni bħala kummissarju. Jiena tnejt il nitlobkom b'entużjażmu ħabba li jiena nemmen li nistgħu nagħmlu differenza bħal bħalkom il-koll jiena tħalt fil-politika minħabba li xtaqt nagħti kontribuzzjoni għas-soċjetà. Xtaqt illi inħalli is-sinjal tal-ħidma tiegħi billi l-affarijiet ħafna ħjar ċittadini. Kien hemm politiku eh, popolari ħafna tar-Repubblika Ċeka, ħafna iktar popolari minni, li kien hawnhekk uddimkom fis-sena 2000 qal il-valuri Ewropej ek kif kienu mfasslin bl-istorja Ewropea u kif kienu adottati mill-bqija tad-dinja huma ir-rispett tal-individwu tal-libertajiet, ir-rispett tad drittijiet u tad dinjità tal-bniedem, il-prinċipju ta' solidarjetà, l-ugwaljanza qoddim is-sistema tal-liġi, stat ta' dritt, il-ħarsin tal-minoritajiet etniċi kollha, l-istituzzjonijiet demokratiċi kollha, separazzjoni bejn l-istat ġudizzjarju politiku u soċjali u aħna naħsbu wkoll li l-iżvilupp tal-soċjetà ċivili u tal-ekonomija tas-suq hija importanti ħafna. Vlaslav Havel diġà kien qed jitkellem mod eh, li kien pjuttost prematur li mill-lat pozittiv, allura nitlobkom sabiex tejnuni ħalli aħna nikontribixxu għal ħarsin ta' dawn id-drittijiet fundamentali li jod diskriva tajjeb ħafna u nixtieq li huma jkunu rispettati. Dawn huma valuri li jiena nħaddan u nemmen fihom. Il-portafoll ġdid tal-ġustizzja konsumaturi u kwaljanza bejn is-sessi għandu jenna sabiex aħna jkollna pont sot bejn is-sistemi nazzjonali u l-liġi Ewropea. Dan jista' jenna dan il-portafol ħalli iktar tkabbir ekonomiku minħabba li sistema ġudizzjarja b'saħħitha hija importanti ħafna sabiex aħna jkollna ambjent kummerċjali tajjeb. Iżda fl-istessin aħna nixtiequ li l-ewwel qabel kollox ikollna suq waħdini iktar ġust, ġifier il-portafol tiegħi qed ipoġġi lin-nies fil-qofol ta' kollox aħna qegħdin nippruvaw nipermettu l-ċittadini sabiex ikollhom lażla, jkollhom iktar fiduċja fis-sistema. Jeva meta tneħħi il-kunċetti legali u l-kumplessitajiet kull proposta li tagħmel l-Unjoni Ewropea f'dawn it tlet oqsma ikolla dejjem l-istess għan. L-ewwel net aħna qegħdin nippruvaw nagħtu iktar għażla l-ċittadini iktar ħarsin fis-sisħin nittamaw l ma jkollhom iktar fiduċja fis-sistema. Jiena fil-mandat tiegħi ħan nipprova dejjem dejjem insemma leħen iċ-ċittadini dan din hija opportunità unika sabiex dawn it-tlet ehm, aspetti tal-portafol jinġibu fl-imkien. Jiena nixtieq il nagħmel differenza f'dawn it-tlet eh, oqsma. L-ewwel jina jiena nixtieq niżgura li n-nies ikollhom iktar għażla. Dan xi fisser fil-prattika? Dan ifisser li wieħed ikollu l-għażla illi jażel fejn jahdem fejxt fejn jixtieq jgħix fl-Unjoni Ewropea bri rispett tal-ċaqli eh, tal-moviment, eh, li fatt li wieħed jiċċaqlaq vera rridu nħarsu kontra l-abbuż iżda jaħna naħsbu illi ma nixtiequx illi niddibutaw il-valur il valur tal-ċaqli eh, ħieles. Jina naħseb illi kulħadd għandu dritt li jgħix fil-paċi mingħajr ma jkun meddet mill-vjolenza jew mill-li jkun il-persegwitat. Aħna naħsbu li ċittadini Ewropej għandhom dawn id-drittijiet iżda l-Unjoni Ewropea titħarreshom. Iġifiri, aħna rridu naraw illi n-nisa jistaw jkunu f'pożizzjoni sabiex jazlu li jkunu headmistresses jew nkella tobba fuq l-istess livell bħal l-irġiel u li għalaw l-istess paga jiena ħanħares in-nisa u drittijiet tagħhom. Aħna nixtieq ukoll li nagħtu l-konsumatur biżejjed għażla u iktar drittijiet kemm jekk huma jixtru fuq l-internet u anke jekk ma jixtrux fuq l-internet. U anka jekk dawn huma parti mir rivoluzzjoni digitali u anka jekk inti ħad kompli tixtri fil-ħanut li qiegħed ħdejk aħna nixtiequ nagħtu l-għażla l-ċittadini ħalli huma jiddeċidu jekk jixtqux jidħlu fis-subija ċivili jew inkella jiżżewġux jew inkella permezz ta' e, għaqda oħra. U aħna qegħdin nippruvaw illi naħdmu iktar fuq drittijiet tal-proprjetà u drittijiet oħrajn ċivili. Jena ħankun et nejnu zgulli u ħajjajn il-Komissarju Timmermans ħalibek aħna nkunu et naħdmu fuq il ħajsin tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem u l-Istat ta' Dritt ħalibek aħna naraw li l-kontroll li jkun hemm bżonn li huwa parti mid-demokrazija tagħna ikun kontroll li jkun rispettatu fl istessin aħna rridu naraw li l-sobija tal-Unjoni Ewropea fil-Konvenzjoni Internazzjonali tissir kemm jista' jkun malajr. Nixtieq inserħilkom raskom il-drittijiet tal-individwu ħajkunu eh, permessi jekk aħna jkollna l-adozzjoni mill-iktar fissa riforma tal-regolament il leġiżlazzjoni fuq il-protezzjoni tal-informazzjoni fuq data protection u li aħna jkollna l-istess protezzjoni anke fl-Istati Uniti jiena nixtieq li l-minoritajiet etniċi jkunu mħarsa mill-persekuzzjoni mill-vjolenza u li dawn ikun iktar integrati fis-soċjetà tagħna, aħna jiena nixtieq li nipproteġi wkoll iktar membri vulnerabbli tas-soċjetà tagħna, nixtieq li aħna nħarsu drittijiet ta' tfal, speċjalment fuq l-internet, u nixtieq li niżgura li huma jkollhom id-dritt għal proġettimenti kriminali ġusti jekk huma jkunu involuti. Nixtieq li ikollna uffiċċju ta' prosekutur pubbliku effiċjenti ħalibek aħna nkunu nissaw inħarsu li ċittadini tagħna u l-flus li huma tikkontribwixxu fit-taxxi għall baġit Ewropew. Jiena nixtieq li jkun hemm ġiba ġusta f'kull settur, speċjalment fis-settur finanzjarju. Il-liġi tal-kumpanija hija ħaġa importanti li hija marbuta mal-informazzjoni li għandha tingħata lill-konsumatur. Jien ħa naħdem ħafna mal-Awtorità Bankarja Ewropea ħalli bekk nara il leġiżlazzjoni fuq il-politika bankarja u finanzjarja tkun implementata bissieħ. Jiena nixtieq ukoll li niżgura l prodotti li wi il-konsumaturi qegħdin jixtruqu ma tajbina li jom li mhumiex perikolużi. Jiena u kol meta t-naħseb fuq il-ħarsin, edha naħseb u kol fuq dawk in nisa illi għedin ibatu meħabba violenza, jew violenza domestika, jew anka il-prattika inumana tal-mutilazzjoni ġenitali. Din hija xi ħaġa illi ma tmur dak kollu li l-Unjoni Ewropea da tirrappreżenta. Il-vittmi ta' din it-tip ta' violenza hemm bżonn li isemmaw leħinhom u li aħna ngħinuhom isemmaw leħinhom. Jiena nixtieq li l-ċittadini kollhom iktar fiduċja fis-sistemi ġudizzjarji fl-Unjoni Ewropea. Aħna rridu nkunu verament maqudin fid-diversità tagħna iżda rridu niżguraw li tradizzjonijiet legali differenti tagħna ma jkunux xkiel għal ħelsien ġustizzja jew għas-suq waħdini iċ-ċittadini għandhom ikunu kapaċi li jafdaw fis sistemi ġudizzjarji tagħna u sistemi ġudizzjarji bejnietom iridu japplikaw l-arfin reċiproku anka fil-każ ta' mandat tar-rest Ewropew jew nkella fil-każ tal-infurzar ta' sentenzi tal rati ta' stati membri oħrajn. U importanti u jista' jaħdem biss jekk ikun hemm il-fiduċja bejnietna. Għandna bżonn ta' iktar koordinazzjoni u iktar standards minimi wkoll fil-Unjoni Ewropea kemm fil-qasam ċivili kif ukoll fil-qasam tal-liġi kriminali kriminali. Iżda, aħna nixtieq ukoll illi intejbu il-tarif li aħna għanna fis sistemi legali ta', ta xurxin jina nishtiq illi nara li kunem iktar taħriġ ta' dawk li jiprattikaw il-liġi fl istati membri tagħna illi fil-fatt għandhom bżonn dan it-tarif ta' sistemi legali ta' pajjiżi oħrajn ħalli bekk huma jkun jistgħu jibbenefikaw minn dan it-talim. Jiena nemmen ukoll illi il-ġustizzja elettronika li justice u jgħat mill-lodda eh, verament essenzjali li aħna għanna sabiex insaħħu l-ħarsin ta' ċittadini u prattikanti fil-liġi kif ukoll il-kumpanija nixtieq li din għandan ikun għodda iktar interattiv, nixtieq ukoll li niżgura li l-konsumaturi kun jistgħu jafdaw fil-fdak li jixtru mingħajr ma jqogħdu jibżgħu illi m'għandhomx eh, li ħajkun hemm kol xi problemi fi stati membri oħra. Jiena nixtieq li konna iktar infurzar ħalli konna ukoll il-proċedura ta' talbiet iż-żar small claims. Nixtieq ukoll li naħdmu iktar fuq l-ADR fuq l-Alternative Dispute Resolution. Nixtieq li nara ukoll jekk hemmx bżonn iktar passi fuq eh, ir-redress kollettiv Jinnishtiq u koll jitpoġġa ħafna iktar pressjoni fuq is-setat tal-infurzar ħalli eh, ċittadini ma jkunux imnaqsi mid-drittijiet tagħhom. Jiena nixtieq li jkun hemm kooperazzjoni tajba mal-Istati membri ħalli bekk inħarsu l-interessi taċ-ċittadini. Membri onorevoli, nixtieq illi intemm id-diskors tiegħi b'nota personali. Tmin snin ilu jiena kont f'ċella tal-ħabs f'Repubblika Ċeka minħabba li kont vittma ta' nuqqas ta' ġustizzja. Fil-fatt, tant kont viċin nuqqas l-inġustizzja, illi tant kont xokjata ma stajċ nemmen illi wieħed jista' jitpoġġa jintefa' l-ħabs mingħajr prova u wara snin twal aħna rajna li l-akkuża kienet illegali u kienet falsa kontrija. U dan kien l-unika motta kif jina wassajt nasal għal ġustizzja minħabba li wara dan ix-xokk xtaqt nkunna fiktar kif is-sistema ġudizzjarja għandha taħdem u għalhekk jiena bdejt naħdem. fuq ir reputazzjoni tiegħi bdejt nistudja l-liġi, nastudjajt l-liġi fi Praga u xtaqt li nistudja l-liġi u koll minħabba li nxtaqt xol ġdijt. Minħabba li xol li kelli qabel kien f-settur fejn ismi kien maħmuċ minħabba il-fat li jina tafawni il-ħabs. Ġifiri snin wara, din l-esperjenza għadni ġorra miħaj, xorta waħda u meta nara li jkun hemm inġustizzja jiena verament inħoss għal dawn in-nies li kuna tibgħat minħabba l-inġustizzja għalhekk nixtieq illi ikonna soċjetà ġusta fejn in-nies ikunu qed jibbażaw fuq il-valuri tal-fiduċja u fiduċja reċiproka. Aħna ma nistgħux ikollna dubju illi ġustizzja dejjem għandha tirbaħ. fil kastijaj tiegħi hekk ġara u s-sistema ġudizzjarja fil-Repubblika Ċeka kompensatni u koll u naħseb illi fajnejn il-maġġoranza ta' ċittadini reġettatni reputazzjoni nadifa u tajba. Jena eh, nishtiq illi il- nertu sistema li kem ta' qabilna kif ukoll warajna jkunu gburin bija. Nixtieq nirringrazzja ħafna lil Mimitza u Sinjura Redding li verament ressu proposti importanti. Jiena ġejja minn naħa tal-politika reġjonali u l-fondi strutturali ġifiri dinja dinja tal- proġetti u dejjem aħna ridna nilħu ċertu għanijiet bħala Ministru tal-Izvilupp Reġjonali din hija l-aħħar ġurnata tiegħi bħala Ministru ħan reżenja għada jiena ħdimt ħafna għal xar snin li ġejjin b'dak li nxaqsam il-fondi strutturali. Il-Kummissjoni ġdida ħa b'mod ġdid jiena nixtieq il nappoġġa l-approċċ il-ġdid li kien prezentat mill-Sur Juncker dan huwa l-approċċ propju li jiena ħanadotta f'dan ir-wol ġdid. Nixtieq illi nevitaw is-silos naraw li konnektaw kooperazzjoni bejn il-portafolli skont il-prinċipli li jena identifikajt jena membru elett tal-Parlament eh, eh, tal-Repubblika Ċeka jina politiku, politika, eh, fil-politika u mux naħdem fil ċivil u jiena ma nasibx li jemma l-fejn uqot nsemmi kull suġġett li jiena ħanaħdem fuq u f'dan il-portafol tanti ġitanti, pero għanna għanijiet komuni U aħna ħanilħu dawn l-anijiet flimkien nixtieq li nibda billi nilħu riżultati importanti li tant qed jistennew min-naħa tagħna iċ-ċittadini Ewropej fuq erba' suġġett importanti riforma tar-regoli tad-data protection, l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku, id-drittijiet tal-konsumaturi u il-regolament tas sigurta tal-prodotti. Fl-istessin jina l-esta li naħdem ma'kom ħalli nizviluppaw agenda għal ħames snin li ġejjin ħalli bekk dan il-portavol mexruħ il-qoddim fl-imkien. Jek jirnexxin namlu għek zgur li jista' jkun suq wahdini. iktar ġus li jkun tajjeb kemm għall-konsumaturi kif ukoll l kumpaniji Nixtieq nerġa' ntenni illi jiena nixtieq li ċittadini tagħna jkollhom iktar għażla, iktar ħarsien u iktar fiduċja fis-sistema. Ningrazzjakom ħafna. Thank you, madam. And now we go to the... Għazzin għaddu issa l-mistoqsijiet u tweġibiet. Nfakkar eh, il-min se staqsi l-mistoqsijiet sabiex iżom mal-minuta allokata. U anka l-senjura eh, nominata żewġ minuti minn naħa tagħha. Nibdew bil-Onorevoli Zivivska għal bibi Grazzi. Komissarju nominat. Hemm proposti ġodda fuq uh, eh, corporate governance li għandhom uh, jaħdmu fuq supplying tan negozji anka fissu uniku u għandhom iwassu l iktar opportunitajiet tal-intrapriżi żaru medji u jsaħħu l-kompetittività ta' settur farina globali. Nafu li dan huwa settur li joħloq ix-xogħol u jwassal għal tkabbir ekonomiku l daqstant għandna nevitaw regolamentazzjoni żejda għandna nevitaw illi nimponu wis piżijiet amministrattivi fuq l-intrapriżi żaru medji għandna neliminaw dawk eżistenti u xtaqt nisma l-pożizzjoni tiegħek fuq l-eliminaw il- l-ostakli ħatkun din waħda mill-prioritajiet tiegħek u x'taħseb li għandu approċċ responsabbli għal proposti leġislativi ġodda l governanza ekonomika jinkludi. Grazzi ta' Sossi. Signori ser eh, nitkellem eh, bil-sin pajizi, ser nitkellem bil-ċek. Grazzi għal darboħra għal mistoqsija, Sur Zjefka. Naqbel ma dak li għattinti dwar il-pozizjoni tagħna fuq l-intrapriżi żaru medji. Għana nippruvaw niżguraw illi regolamenti u rakkomandazzjonijiet kollha mhux biss ma jżidux ma l-biżit amministrattivi ma dak li huma il-pilastru tal-ekonomija Ewropea manka li inneħu l-ostakli nassistu kumpaniji u negozjanti sabiex jaħdmu aħjar f'suq komuni Ewropew illi huwa wkoll skont il-prinċipju li neħu l-burokrazija dan ifisser neliminaw ostakli Nasab li diġiġas taħt il-portafol tiegħi jinkludi diversi proposti għal modifikar kemm għal eh, min jaħdem għal rasu għaddejja palissa direttiva Mbagħad hemm rakkomandazzjoni speċifika għal simplifikazzjoni tal-proċeduri ta' insolvenza u xtaqt nisħa illi qegħdin nippruvaw nagħtu l-kumpaniji opportunità ġdida sabiex fil-ċaqliq fil-attività kommerċali tagħhom ma jfallux. Nambatem hemm diversi liġijiet oħrajn importanti, direttiva fuq id-drittijiet tal-azzjonisti għal darba oħra hawnhekk. Is-sitwazzjoni għandha tkun simplifikata. Dawn huma kollha affarijiet li rridu nappoġġaw u li għandna nippromuovu għaliex jiena personalment nemmen illi huwa stent naturali tas servizzi li joħol u dal-biżijiet u nasab li niġġieldu kontra dan l-istint. Grazzi. Issa għandna Signora Regner mill-SND. Thank you very much. My question is on uh, European company law. Fuq il-liġi uh, kummerċali, aħna uh, nabżon liġi kommerċali għalix għanna bżon nistimulaw negozju ġodda f'dan l-isfond. Ser nibdlu prioritajiet eżistenti sabiex insaħħu aktar ċertezza legali għal kumpaniji u partit interessati billi niprovdu direttiva l-ewwel fuq trasferment transkofinali ta' sedi ta' negozji u kol niprovdu standards korenti minimi għal-involviment ta' partit interessati u kif ukoll proposta sabiex niżguraw illi ma jkunx hemm sfruttament għal letterbox companies, dumping soċjali u uh, self-employment falls. Inti signoru Jurova temmen illi il-kumpaniji li jmorru kontra l-azzjonisti imorru kontra il-sistema forsi jkun aħjar li involvu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 Li semmejt intu għamarbut ma dak li semmejt jina l-ambjent għal-SMEs li jimpiegaw 175 miljon ħaddim ifisser li għanna niprovaw nistabilizzaw l-ambjent legali ta' dawn il-kompaniji l-intrapriżi zaru medji sabiex ikun jistaw jiprevedu l-operazzjoni tagħhom. Ma naħseb li għanna niffinalizzaw proposti illi jitrattaw simplifikazzjoni ta' kif nikkontattjaw ta' kif nksimmexxu negozju fuq livell internazzjonali b'mod transkonfinali għana nipprovaw neliminaw l-ostakli il-kumpaniji il jiffaċċaw għal rigward ta' startups u koll. Għanna nisimplifika l-mod kif kumpaniji ikunu inkorporati u dan għandu jiswan as flus u kol għal-kumpaniji. Din hija waħda mill kondizjonijiet għall-istati membri jekk tassew iridu eh, igwadanjaw mill-fondi. Hemm bżonn nisimplifikaw il-kondizzjonijiet appuntu. Irridu wkoll niffinalizzaw il-proposta brabta ma' trasferiment ta' HQ ta' kompanija, li ġdenu huwa staklu enormi għal kompanija. Jek kompanija tixtieq topera f'stat membru ieħor, irridu jilikwidaw il-kumpanija stas membru għan, bat jiċċaqalqu u jmorru f'pajjiż ieħor. Għal daqstant għandna noħolqu setta regoli uniformi għal ħidma transkonfinali. Fuq drittijiet tal-impjegati u l-azzjonisti, u għacċar illi fil-proposti legali tagħna rridu niżguraw illi id-drittijiet ta' dal-persuni ma jinkisrux. From the EP. L-onorevoli Vossa l-PPE. Grazzi ħafna l-mistoqsija tiegħi hija marbuta mal-mistoqsija u l-kumment li għamilt inti Sinjura Jorova fil-fat aħna rajna illi kienem strument ġdid dwar il-liġi ta', ta xirri eh, publiku anka dan ħajja fetwa kemm li commerce kif ukoll il-fiduċa fuq il-level transkonfinali u dan għandu jissaħħaħ inti kif tixtieq eh, minħabba l-prioritajiet li stipula il Jissur Juncker, kif beħsibek timxi fuq dan il-portafol ħalli bekk tmexxi l qudiem il-negozjati u tinfluenza b'mod pożittiv il-negozjati fih dan il-Kunsill u naħseb li anka f'dak li għandu xieqsam l-implementazzjoni tal-liġi Ewropea l-Unjoni Ewropea qiegħda baza li nfisha fuq eh, il-fiduċja li l-Istati membri għandhom ikollhom bejnietom u l-ċittadini fis-sistema ġudizzjarja. Jiena naħseb illi allura dan eh, id-dritt tal-implementazzjoni l-implementazzjoni taħseb li għandu l-istess priorità bħal qabel u f'dak li għandu xaqsam il-kontroll u l-implementazzjoni tal leġislazzjoni Ewropea taħseb li dan jista' jissaħħaħ bħala implementazzjoni ħalibek nerġgħu niksbu din il-fiduċa din naħseb li ħaġa importanti. Allora, dziękuję wam panie possi za, za wasi otasku. Grazzi sur Voss għal mistoqsija tiegħek. Napprezza il-proposta il proposta għal ehm, liġi komuni dwar il-bejħ ġiet mill-Parlament Ewropew u ġiet adottata u eh, appuntu ġiet eh, approvata mill-Parlament Ewropew. Dan huwa mod kif nejnu l-issu uniku digitali li waħda mill-prioritajiet tal-Kummissjoni Juncker kif nafu. Se nagħmel kull sforz possibbli sabiex nappoġġa il-proposta u nipperswadi l-Istati membri illi dan din mish, dan mhux pass lejn unifikazzjoni ta' regoli ta' bejħ imma hija kwistjoni ta' bejħ alternattiv transkonfinali illi jista' jkun simplifikat u anka jiswan as flus u fl-aħħar mill-aħħar dawn ir-regoli għandhom ikunu ta' beneficju għal konsumatur. Qed minn minkejja għal fatt li naf illi ħafna jikritikaw il-liġi darbeħ komuni u jgħidu ejja ma ma noħolqux reġim ieħor ejja narmonizzaw 28 settaru mux mhux u 29 wieħed hemm oħrajn illi jgħidu m'għandniex immissu r-regoli li jeżistu issa ma naħseb illi l-proposta kif nżibuwa fuq il-mejda bħalissa għandha lan illi tissimplifika tranzazzjonijiet online transkonfinali u naħseb li dan jistħoqlu l-appoġġ tagħna. Se nippruvaw nipperswadu l-Istati membri li din il-proposta tista' tgħin l-ekonomija tagħna u l-ekonomiji tal-Istati membri fl-aħħar mill-aħħar. Ejja nimmaġinaw xi fisser eh, dan f'termini ta' impatt. Bejjieh li jaħdem fiktar minn stat membru wieħed se joffri lil konsumatur reġim legali individwali u l-konsumatur ikun familjari ma' reġim, ħaġa pożittiva ħafna. L-Onorevoli Delvo mill-grupp tal-SND. Merci, euh, Monsieur le Président. Bonjour, Madame. Euh, Grazzi, President. Fuq dokumenti pubbliċi kif tafu fl-ewwel laqa fl-ewwel qari l-Parlament Ewropew laqa proposta tal-Komissjoni fuq semplifikazzjoni kif ukoll li jiġu ġettati dokumenti pubbliċi u dan anka GST suq diversi punti. Aħna qabilna li kunem din estensjoni u l-fatt li l-ispejjeż għandhom jitħallsu mill-amministrazzjoni. Dan huwa importanti għall-grupp tagħna għaliex nixtiequ innaqsu l-burokrazija, nifacilitaw l-ħajja għal ċetigni speċjalment l-SMEs un saħu mobilità. X'taħseb inti dwar dan ir-regolament u l-ambitu tiegħu f'termini ġenerali x'taħseb fuq il ġejjini Hemm bżonn inizjattivi oħrajn fuq rikonoxximent ta' dokumenti pubbliċi, u status ċivili, per eżempju, hija xi ħaġa din li ħand kollok proposta fuqha ser tinkludi rekonoxximent ta' partnerships reġistrati anka fi proposta bħal din. Madam, the floor is yours. Kjoġ box senjura. Grazzi senjura Delvo. Grazzi tal-mistoqsija. Dan il-kas ukoll neħu nara l parlament Ewropew iħares lejn din il-proposta fl entitajba tajba jekk uh, naraw x'impatt jista' jkollu dan fuq ċittadini ordinari fl-Unjoni Ewropea, eh, iġanna nammettu illi dan jista' jkollu impatt qawwi ħafna għaliex dan se jnaqqas il-burokrazija ċittadini. Issa fis-sitwazzjoni fejn individwi anka jizzewġu persuni l-barra minn pajjiżhom u għandek negozji transkonfinali. Anka meta biex niġu eh, sabiex nindirizzaw kwistjonijiet legali bħal suċċessjoni transkonfinali, eċetera, eċetera, dan jajna sabiex ikon regolament illi darba l-dejjem tneħħi burokrazija, t-legalizza dokumenti u t-ċertifika traduzzjonijiet ġifiri la postil li jimponi pis żejjed fuq persuni f'każ ta' mobilità u l-istess japplika l-kumpaniji wkoll ovvjament. Nil l il-Parlament Ewropew rrid iwessa l-abitu ta' dokumenti pubbliċi li jkunu suġġetti għal dar reġim u dan niddiskutih ma' stati membri fih dan il-Konsil sabiex dil proposta tkun adottata ma' naf illi għalissa L-opinjoni li dan għandu ikun limitat biss għal eh, dokumenti ta' liġi ċivili u għal rigward ta' individwi mux kompaniji, grazzi. Għal grupp tal-IPP l-Onorevoli Radef. Grazzi ħafna, President, Kommissarju, nominat. Fost it-tlet prioritajiet identifikati fil-agenda tal- tal-portafol tiegħek għal-2020. Irridu naraw anka l kwissjoni ta' fiduċa reċiproka. Ħafna drabi esperti mħalfin mhux dejjem u deċiżjonijiet ġudizzjarji maħruġa minn stati membri oħrajn għal daqstant hemm bżonn azzjoni ulterjuri fuq livell Ewropew sabiex insaħħu rikonoxximent reċiproku tal-ġudizzji u nifaċilitaw l inforzar Kif taħseb inti li nistaw insaħħu rekonoxximent reċiproku bej stati membri tal-Unjoni Ewropea? Ma taħsibx il-rikonoxximent reċiproku għandu jissaħħaħ permezz ta' tisħiħ ta' strumenti eżistenti minn flok noħorġu b'istrumenti ġodda li inaqru mill-autonomija eh, nazzjonali. Grazzi. Tato otázka eh, v podstatě navazuje. Grazzi. Din mistoqsija hija marbuta mal-kwistjoni li semmit qabel, jiġifieri rikonoxximent ta' dokumenti pubbliċi. Ma stajtx nagħmel l-interventi għaj kollu fil-fatt għax ma kellix ħin u ma xtaqt ngħid li sabiex dan jaħdem hemm bżonn nibnu fiduċa fost l-istuni tal-istati membri sabiex jirrikonoxxu dokumenti pubbliċi minn stati membri oħrajn ukoll. Inti għandek reġun perfettament meta għedt illi għal rikonoxximent proko ta' dokumenti pubbliċi kif ukoll deċiżjonijiet tal rati u inforzar ta' dan il-deċiżjonijiet hemm bżonn illi l-Istati membri jafdaw il-xurxin, jafdaw is-sistemi ġudizzjarji ta' xurxin, fiduċa fl-indipendenza u fl-abilta illi ninforzaw id-deċiżjonijiet. Jina nemmen illi huwa essenzjali li nadottaw aktar passi leġislattivi u xtaqt nisħa illi huwa essenzjali illi nipromovu implementazzjoni tal-leġi tal-leġislazzjoni tagħna sabiex din tkun infurzata kif suppost. M'għandniex biss insaħħu l-istrumenti imma wkoll l-applikazzjoni tagħhom fuq il-nibnu fiduċa nasbu li dan huwa marbut ma dak li semmejt fil-diskors ta' introduzzjoni tiegħi. Jiġifieri komunikazzjoni u kooperazzjoni fi kwistjonijiet legali u uh, fil-edukazzjoni taħriġ ta' esperti legali. Fuq not aktar ġenerali xtaqsnajt illi ikollok li kollok arfin eh, eh, ħalli l-frott u jisaxħax fiduċa ġiproka. Grazie ħafna, issa nishtiq nħad il-mikrofonu l-sur Kofferrati mill-grupp ta' Soċjalisti u Demokrati. Grazie ħafna. Signora Jorovo, fil-mandata qabel dan il-Parlament adotta miżuri li saħħaħ il-livell ta' ħarsin tal-konsumaturi fl-Unjoni Ewropea. Fostom nixtieq infakrek dwar dawk il-mekanizmi ta' riżoluzzjoni alternattivi u l-implementazzjoni dwar l-implementazzjoni l-Kummissjoni trid tieħu ħsiba. Hemm riskju imma li mhux ħajkunu biżejjed dawna sabiex jaċċertaw li l-ċittadini kollhom il-possibilità konkreta sabiex jħaltu d-drittijiet tagħhom dwar kemm il-mezzi ta' ċess ġustizzja kif ukoll dak li nxaqsam mal kemm ħajjiswa dan l-aċċess, x'miżuri ħatiħu inti sabiex isserraħ l-imħuħ ta' ċittadini li ċittadini ħajkollhom possibiltajiet biex jiddefendu drittijiet tagħhom. Is-soċjalisti jemnu li r rikors kollettiv jista' jtejjeb aċċess għall ġustizzja għall ċittadini u għall konsumaturi. Mod partikolari dawk il-kontroversi li għandhom x'jaqsam l leġislazzjoni Ewropea. Bħala l-Kummissarju nominat inti għandek l-intenzjoni li tresaq proposti dwar dawn il-ftejmiet kollettivi u li huma salvogardi li qed tantiċipa. Grazzi ħafna. lek il-mikrofonu. Iva, huwa minnu li l-Unjoni Ewropea għandha mezzi differenti ta' kif tista' tħares il-konsumaturi u taċċerta li hemm aċċess għal rati jew għal mekkaniżmi um, ta' rezoluzzjoni ta' diskwiti alternativi sa' se naħdmu online fuq il-mekanizmu eh, online ċazzin eh, ta' diskwit qabel ma' nindirizza l-kwestjoni tal-rinviju kollettiv nixtieq nsemmi l-proposta ta' small claims li tista' tgħin il-konsumaturi jisolvu dawn it-talbiet iż-żgħar li joħorġu mit-tranzazzjonijiet li jagħmlu u se jkun hemm mezzi u koll li jkollhom natura tal-liġi kriminali jenna nemmen li l-aċċess għal ġustizzja jrid ikun mingħajr ostakli dwar ir-rinviju kollettiv jiena naħseb li huwa tajjeb li l-Kummissjoni Ewropea et rakkomandazzjoni u tagħmel monitoraġġ ta' sitwazzjoni fl-istati membri differenti ġifiri tara kif u taċċerta li dan ir-rinviju kollettiv jista' jiġi użat. Dan huwa strument li jista' jgħin lill-konsumaturi sabiex eh, dawna jimplementaw id-drittijiet tagħhom b'mod kollettiv, ġifieri ħan nagħmlu l-monitoraż tas-sitwazzjoni, ġifieri kif eh, l-istati membri qed jindirizzaw din il-kwestjoni u jekk ħajkun hemm biżejjed rida u jekk qed naraw li dinaħa tkun utli mela mbagħad eh, Iva ħan uħarġu bi proposta pal din u ovvjament dan rridi jiġi jitfit, jimxi jitfit mal-garanziji sabiex naċċertaw li dan jista jsir b'mod effettiv u ma jkunx hemm abbuż ukoll. Għal l-ECR Sur Andrej Duda. sarri nominat Fit tweġibiet li inti tajt bil-miktub, inti tkellimt dwar penetazzjoni li għandhom xasma liġi kummerċjali komplow jekk tiġi nominata U il-kodifikazzjoni u kol msemija tal-liġi kummerċjali dina fost il-prioritajt tijak u jekk iva x'taħseb li ħajkunu l-vantaġġi ta' dawn il-kodiċi ta' dawk il-pajjiżi li jixti u jagħmlu kummerċ fl-Unjoni Ewropea. Kwistjoni oħra, il-kumpaniji kollha fl-Unjoni Ewropea għandhom ikunu mħeġġa li jikbru kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll barra għalhekk iridu jaħdmu fuq l-isfidi regolatorji li jaqgħu barra mill-Ewropa għalhekk inti x'taħseb li ħajkun il-mezz tiegħek kif eh, ħatamel il-konverġenza jew ħatlaqa ir-regolamentazzjoni mal-imsieħba globali. Hawnhekk qed nitkellem dwar kumpaniji Ewropej li qed jaħdmu u qed joperaw fuq palk dinji. Grazzi. Eh, ano, jasem. Grazzi. Iva, fit ġibit bil-miktub jew fil-dokumenti li jiena prezentajt il-kom jiena semmejt għan, għan, jiġifieri li jkun hemm iktar armonizzazzjoni ta' sistemi legali fil-qasam tal-liġi kummerċjali fl-Ewropa. Għamiltek għax U ovvju li jekk aħna se nejnu l-suq intern komuni li suppost rrit ikun minar xkiel fil-qasam ta' sistemi legali mela rridu nippruvaw narmonizzaw il-kondizjonijiet għall-attivitajiet kummerċjali taħt il-qafas tal-Unjoni Ewropea. Għalek jekk jiena użajt il-kelma kodifikazzjoni jina xtaqt infisser għan li għan imxu lejnħ. Ovjament imma kull darba li niprovaw narmonizzaw il-liġi Ewropeja, irridu nkunu nistgħu aħna nikkomunikaw lill-istati membri, rridu nispjegawlhom li aħna nagħmlu dan għal finijiet tajbin. Jena naħseb li l-unifikazzjoni tar regoli għal negozju u għal kommerċ huwa tajjeb, u għasem ħafna xoll li rrid isir qabel ma aħna nispegaw lill istati membri ħatkun xħatkun dispozizjoni legali l-iktar xirqa sabiex inkatru l-kompetitivita tal-kumpaniji dwar il-kumpaniji multinazzjonali l-kompetitivita mal-bqija tad-dinja u mbżon li ma tantx impoġġu wix piżijiet amministrattivi fuq il-kumpaniji tagħna sabiex ma nillimitawx il-kompetitività tagħhom fi xena globali u fl-esportazzjoni għalek irridu naħħu il-piżijiet amministrattivi u l-burokrazija zejda. Sinja Wilkstrom mill-grupp ALDE. Grazzi ħafna. Jina daw. U d-dimek. Pjek gost narak hawnhekk dimek u nixtieq nirringrazzjak għal kuraġġ li qed eh, turi għax t-tkellem kemm mill-lat personali kif ukoll professjonali. L-Unjoni Ewropea eh, tixtieq eh, tiġbed l-lezzjonijiet mill-skambju tal-aħjar prattiċi dan u importanti għan negozji dan jisaxħax jessu internu dan jikattar il-fiduċa ver li vera importanti bejn l-istati membri differenti u sistemi ġudizzjarja differenti. Et nitkellem dwar l-scoreboard u dan l-scoreboard tal-ġustizja jista jintuża sabiex jiteb il-ġrittijiet fundamentali rispettivi fl-istati membri individuali tana inti pala l-kummissarju inti impenjata sabiex tkompli t-izviluppa eh, u ttejjeb eh, l-scoreboard tal-ġustizzja. X'inhu għal pjan tiegħek hemmhekk? Madam. Grazzi ħafna, grazzi għal dik il-mistoqsija, Signora Wickstrom. Grazzi għal klim sabiħ tijak eh, ta' apprezzament, u nishtiq nirringrazzjak għal klim sabiħ tijak U mela, l-scoreboard tal u da fundamentali għalina sabiex nkunu nistaw aħna navalwaw u nqablu l-effettività ta' sistemi ġudizjari differenti fl-istati membri fil-qasam tal-liġi ċivili dan l-istrument fundamentali għalina sabiex nkunu nistgħu navelwaw kif is-sistema tal-ġustizzja taħdem fil-prattika nitkellem dwar is-semestru Ewropew dan ma semmix hawnhekk għalhekk jiena konxja mija fil tal-importanza ta' din is-sistema tal-iskobord u l-importanza tal-iskobord u kif nistgħu nkomplu naħdmu fuq dan l-istrument. Jiena naħseb li iva hemm strumenti oħrajn li nistgħu nożaw biex nagħmlu l monitoraċ l-drittijiet fundamentali u revjament irridu namlu naraw kif id-drittijiet fundamentali tiġu applikati fl-istati membri differenti, tina xi ħaġa li għandna namlu b'mod kontinwu mingħajr ma nistenna war rapporti speċjali minn stati membri differenti ta' spiss nisma' mistoqsijiet dwar jekk l-scoreboard għandu jinkludi oqsma oħra pal pereżempju l-liġi kriminali, jiena naħseb li iva dana jista' jevolvi b'dan il-mod, imma jiena naħseb li l-Kummissjoni Ewropea tkun għandha tkun tista' tuża sorsi differenti. U Rridu nagħmlu dan mingħajr ma nwessaw l-ambitu tal scoreboards Grazzi. The next question. Sur Mashtalka, mill-Gwe. Grazzi ħafna President, il-war nofsenar tajab li l-ek Sinjura Jurova fi tweġibittija kib il-miktub inti tajt fost affarijiet oħra inti semmejt il-program Refit programm li huwa strument tal-valutazzjoni ex poste fuq l-effetti tal leġislazzjoni li diġa teżisti li jinnaħħu il-burokrazija sabiex nisimplifikaw il-kondizjoni dana jista' jikontribwixxi għal kompetitività tan-negozji u l-aċċess ċittadini għal servizzi ma inti kif bħala l-Kummissarju inti kif se tnaqqas eh, il-possibilità li jitnaqsu l-standards eh, fil-protezzjoni ta' drittijiet tal-ħaddima, per esempio, sigurtà u sigurezza fuq il posta xol xogħol u tiddi fil-dialogu. Grazzi. Dwar il-programm Refit, jiena naħseb li iva dinna odda sinifikanti għalina sabiex inwiġbu il-mistoqsija dwar jekk la bozz tar regolamenti jew l-atti legali li għanna huma maħtieġa din l-inizjattiva flagship tal-Kummissjoni Juncker aħna se nevalwaw il-passi leġislattivi tal-Unjoni Ewropea se nkejlu wkoll il-ħtieġa u hawnhekk jiena se nikkopra mill-qrib mal-Viċi President Timmerman jiena ddiskutejta din il-kwistjoni fit-tul Imma kif nistaw aħna nassiguraw li drittijiet tal-ħaddiema ma jiġux miksura u li l-standards ta' saħħa u sigurezza fuq il-post tax-xogħol ma jitnaqsux, jiena naħseb li dina kwestjoni li għanna bżon naħdmu fuqa bir-reqqam u jekk um, nimxu bil-galbu mela nistaw niġu mejjuna minn organizzazzjoni differenti li jamlu l-monitoraċ ta' drittijiet tal-ħaddiema kif ukoll il trade unions ukoll dawn huma importanti hawnhekk. Jiena magħrufa għal konsultazzjoni li nagħmel ma' organizzazzjonijiet oħra u jina naħoda para drawa li nis, nis, not nisma suġġerimenti u twissijiet. U għalek kooperazzjoni ma' trade unions ħad tkun kruċjali dwar l-standards tal-partijiet interessati u eh, l-impiegati nħagġan naċċertaw ġifiri l-standards jibqaw mekkom għandhom xiet naqsu. So. Issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lis-Sinjura Hawtala mill-ħodor. Grazzi ħafna. Grazzi, aħna qed naħdmu fuq ċattati ta' investiment ma' ta' pajjiżi nixtieq jiena nisma' il-fema tiegħek fuq il-klawżoli ta' arbitraġġ li jedina f'dawn it-trattati ta' investiment Xej jkun l-impatt tagħhom fil-fema tiegħek u inti x'taħseb dwar dawk li jippruvaw jaqbżu il-sistemi tajnuna soċjali anka Sur Juncker esprima id-sodisfazzjon tiegħu fuq il-fatt li n-nies iserħu fuq il-rati privati dwar il-liġi Ewropea privata, il liġi internazzjonali u kol privati privata li nissom katru l-Europeanizzazzjoni tal-qrati nazzjonali tagħna ħalli bekk il-kumpanija jkunu jistgħu jiserħu fuq dawn minn flok mekkaniżmu privat ta' arbitraġġ. Grazzi ħafna nixtieq nadilek il-mikrofonu. Grazzi għal din il-mistoqsija. Inti tkellimt skont l-istqarrija tas Sur Juncker kun se jkollu l-istess possibilità sabiex jiġilet kontra xi diżgwit l-istat, kumpaniji oħrajn mingħajr l-ebda ostaklu. Jiena mhux se nirrepeti l-klim tiegħek ma nagħmlu dan sabiex ma nippermettux li jkun hemm xi ksur tar-regoli dwar l-arbitraċ. Dan huwa mezz alternattiv ta' kif nistgħu nsolvu id-disgwit imma dana ma nistawx nħarħu leħ, nħarsu leħ pala l-unika possibilta għal partiti differenti involuti sabiex jisolvu xie tilwim. Dana nista naraw fil-linji gwida tal kummissjoni U ma nafx jena jekk eh, dan id-dizgwit eh, nistaw naħdmu fuq u permezz ta' regolament ta' Brussel wieħed. Dan huwa l-istrument li solvi d-dizgwit bejn żewġ partiti differenti ġifir ma jistax eh, jintuża. Signora Ferrara mill Didi, grazzi ħafna President, Signora Jurova. Inti jam qed li trasparenza u l-indipendenza huma vera importanti għalik, imma fil-passat reċenti inti sabiex tħares il-kap tal-partit tiegħek, jiġifieri l-Andrea Babis, il-Ministru tal-Finanzi, inti et eh, inti tkellimt mal-Komitat eh, tal-Kontroll tal-Budget sawnet inti qed li babis bieħ il-kumpaniji tiegħu speċjalment Agrofert waqt li l-Komissjoni Ewropea konfermat li mhux biss dawn l-attivitajiet ma kienux eh, likwidati b'mod effettiv imma li intużaw il-fondi Ewropej. Inti taħseb kif nistgħu nafdaw fi dekorazzjonijiet futuri tiegħek speċjalment għax inti mela appoġġajt eh, din l-istqarrija falsa li sar. Ret. Xitna dilek il-mikrofonu. Grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzjak biex nkun ċara, issun Andrej Babish, il-President ta' Movement Politiku u jiena l-Viċi President ta' dan il-Moviment, jiena se nirriżenja minn dil-kariga. Et nitkellmu dwar raġel li kiseb ħafna suċċess eh, fis-settur kummerċjali biex nkun onesta jiena qatt ma kont interessata fil-attivitajiet kummerċi tiegħu. Il-surba biex il-Ministru l-Finanzi tal-Finanzi u dwar jekk huwa bih il-kumpanija tiegħu jew le dan kien suġġett uh, ta' importanza meta ħal kariga ta' Ministru tal-Finanzi u dak iż-żmien jiena tajt it-tweġiba li kienet tibbażata fuq il dak li kont nagħti fjena f'dak iż-żmien naf li xi kultant ikun hemm xi għajdut dwar jekk jena niġi s-saftura ta' sur Babix kien hemm ukoll xi kwistjonijiet ta' konflitt ta' interess dwar l-indipendenza tiegħi jiena nista' ngħid b'mod ċar jiena persuna indipendenti jiena għat ma ċedejt għal pressjoni minn sur Babix ma kienx hemm pressjoni fil-ħafat minn sur Babix u jiena mara konsistenti u jiena nittama li se nkun nista nipperswadikom li l independenza tijaj u l-imparzjalità tiegħi u l-immunità kontra kull tip ta' pressjoni dejjem se tirbaħ. Jiena ma nafx e, xinu ma jisibitu jgħak imma nafli dak iż-żmien jiena dejjem dak li ħsibt li kienet il-verità Sur Zvjefka mill-Grupp PPE. Grazie ħafna President. Kummissarju nominat. L-aħħar punt ġifiri dak li intijet dwar il- twessiħ tal-arfin il-liġi Ewropeja. l Liġi Ewropeja tkun effettiva meta tiffoka fuq eh, affarijiet li għandha tiffoka fuqhom u tkun effettiva fl-implementazzjoni għandna firxa ta' strumenti hemm dawk li huma komplikati, dawk li huma inqas komplikati, pereżempju Brussel wieħed, liġi dwar il-wirt, succession law, u DG li forsi eh, inti ħatmexxi. Dan naħseb joħroġ billi gwida għal kumpaniji għal-ċittadini ħalli bekk dawn l-istrumenti jistaw jkunu utli jistaw nkunu tajnuna għal dawk li noħolqu il-liġi għalijom għax jena naħseb li dan huwa element kruċjali ta' suċċess. Grazzi. Iva Surizefka il-liġi effettiva biss jekk tista' tiġi infurzata u jekk tiġi infurzata tard u mbagħad eh, tkun meċħuda għalhekk trid tiġi infurzata malajr kemm jista' jkun u ir-regolament Brussell wieħed u regolamenti oħrajn u strumenti oħrajn li jinterferixxu mal-ħajja ta' kullum ta' ċittadini tagħna id-dispożizzjonijiet tal-liġi privata dan huwa qasam fejn aħna rridu nassiguraw li dawn il-miżuri, dawn id-dispożizzjonijiet jiġu implementati b'mod li huwa effettiv u peress li dawn id-dispożizzjonijiet jinvolvu lil kulħadd irid ikollna biżejjed informazzjoni dwarhom u fil-liġi ċivili Nisu ma interessati ħafna fis situazzjoni differenti ġifir meta liġi ċivili ma taħdimx fil-prattika u l-liġi ċivili trid tirrefletti il-ħtiġit tal-persuni, il-ħtiġit tagħhom fil-ħajja prattika u jekk aħna jekk ħana adottaw id-dispożizzjoni tal-liġi ċivili li ma naħdmux fil-prattika ħalli bekk in-nies jistgħu jarfuna dwar dana. Iva jena naqbel li rridu aħna Naddottaw hmm. kampanji effiċjenti, rridu aħna nqajmu l-kuxjenza tan-nies u rridu aħna nassiguraw li l prattikanti legali ikunu mħarġa peress li jiena studjajt il-liġi kontattiva jiena se naċċerta li dana jkun munnu. Grazzi ħafna issa se naddi dan il-martell u il-karrega ta' ċer l-kollega tijaj li u l-kapital um, Kumitat ta' Aspetti eh, Libertajiet Ċivili, Sur Morales. Grazzi ħafna nixtieq li nilqak fost eh, fostna fisem il-Kumitat Libe. Il-ġustizzja xi ħaġa li importanti u ċentrali ħafna xogħol tagħna fil-libe aħna kellna diġà ħafna diskussjonijiet ta' bejnietna u inti taf illi ġustizzja hija importanti ħafna il-kooperazzjoni ġudizzjarja eh, fil-kwestjoni ċivili, drittijiet fundamentali, iżda anka żon qosma fundamentali bħal data protection dawn huma affarijiet importanti ħafna għalin għal kumitat talibe u dawn id-diskussjonijiet li aħna kellna bejniet naħseb illi fil-fatt jiverifikaw li dan ħajkun ta' interessa li ukoll. Nibda bil-mistoqsijiet fissem il-membri tal-kumitat talibe u nibda bis-sur Alex Vos. Nixtieq illi insaqsik mistoqsija oħra, ma stajġ twieġeb il-tini mistoqsija tiegħi ħabba l-ħin inti millum il-qoddim ħatoqgħod attenta ħalli tissaħa l-implementazzjoni tal leġislazzjoni Ewropea din hija xi ħaġa importanti ħafna għandi mistoqsija oħra. Il-Parlament Ewropew f'Marzu fir-rapport ta' investigazzjoni talab li l-Kummissjoni tieħu deċiżjoni anka fuq tajba u aħna nafu wkoll illi hemm ċertu kwistjonijiet importanti ħafna illi u kol livell ta' ħarsien. Issa dak l għandu x'aqsam id-data protection. Jekk aħna mhux ħajrna xilna illi aħna niftemu mal-Amerikani fuq dawn l-standards. Allura ħajkun hemm safe harbor u dan il-proposta leġislattiva għal fuq il-livell Ewropew inti beħsibek illi toħroġ bi proposta bħal din ukoll u apparti minnek eh, tielet parti tal-mistoqsija li l-parti tal-konsumatur naħseb li għandha x'taqsam ħafna minn xiri fuq l-internet, video portals u affarijiet li tisiru fuq l-internet. Inti kif beħsibek tara illi kunem hemm kompetizzjoni neutrali anke fuq l-internet? Nringrazzjak. Jekk fimtek sew, hemm tliet mistoqsijiet. L-ewwel waħda ġifieri kif aħna kif jiena beħsibni nara li ħan ikkontroll l-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea naturalment din hija xi ħaġa li jiena beħsibni nagħmel u għandi ċertu għodda importanti għad-dispożizzjoni tiegħi bħala kummissarju l-fażi tal-implementazzjoni. Forsi ma tidirx daqshekk iżda hija fażi importanti ħafna u kruċjali sa fuq l-NSA u fuq is-Safe Harbor. Jiena jkolli ngħid u nammetti li dan huwa l-iktar suġġett kompless li jiena qatt kellini nieħu ħsieb u dan huwa suġġett li propju il- data protection u l-privatezza ta' ċittadini tagħna hija importanti ħafna. U il drittijiet fundamentali tal-bniedem li kif huma magħrufa mill dan jista' jkun kwestjoni importanti ħafna laqas ikolli ngħid f'mument fejn l-informazzjoni qiegħda toħroġ fil-kontinent Ewropew jiena napprezza ħafna x-xogħol li jagħmlu ħafna minnkom fir rigward tas-safe harbor se jekk is-safe harbor wiex verament sigur ħafna minnkom ikkom provajtu tu konvinċu li għandkom id-dubji ta'kom, jina u koll għandi id-dubji tijaj, u naħseb li ma tkunx ħagġa responsabli jekk jena nejdilkom eja nikkanċellaw il-leġizlazzjoni ta' Safe Harbor niqfu nużawa din il-leġizlazzjoni sakemm ma nanalizzawa sew. Ħalli naraw li ma strumenti ħor nistgħu nużaw. Ġifieri jekk inti tikkonferma li daqsxejn Jiena nixtieq li nkompli bid-diskussjoni tiegħi nixtieq li nkompli bil-analiżi dettaljata wkoll ta' din il-kwistjoni ħalli nar jekk din is-sistema hix sigura u jekk hemmx mod ieħor ta' kif eh, eh, aħna jista' jkollna sistema li tista' eh, fil-fatt ħeġġeġ iktar il-fiduċja iva, is-search engines u pjattaformi fuq l-internet. Jekk intu ħansaqsuni din il-mistoqsija dal-boħra ħan itkellem dwarha, issa dwar id-deċiżjonijiet tal-qorti ta' Google kontra Spanja fil-fatt fetħuli ħafna jnejja dwar din is-sitwazzjoni, però l-ħin sabiex inwieġbek speċjali. Grazzi ma jimpurtax, Signora Komissarju nominata, dawn ma mistoqsijiet komplessi ħafna, issa għandi mistoqsija Minna ħat Sir Claude Moraes, jiena Sir Claude Moraes, ma mela nittama li ħanżom Eh, mal-ħin. Mela fuq is-safe harbor u l-kwistjoni ta' redress ġudizzjarju nistantik l-opportunità sabiex twieġeb din mistoqsija waħda mill-kwistjonijiet li tħassibni hija daqsxejn differenti minn dak li ħaseb l survos Aħna fid-diskussjoni li aħna kellna ndurajna li safe harbor u dan il-ftehim umbrella fil-fatt huwa maqsum bejn direttorati differenti, direttorati ġenerali u kummissarji differenti. Iżda aħna nabżon li nieħdu iktar azzjoni f'dan il-qasamenti kif Eh, tara illi kunem dan il-one-stop commissioner il fil-fat jħossib dan il-mendi kolla u kif beħsibek tara illi ha eh, taħdem fuq eh, il-kwistjoni ta' habeas corpus u illi fil-fat kellimt kem fuq fil-rapport tijaj kif ukoll diskutajnija ħafna u koll fil-Parlament Ewropew ħadd eżattament 57 sekonda ġifieri tara tajtkom eżempju tajjeb. Grazzi ħafna il-Data Protection, produzzjoni tal-informazzjoni u l-standards għoljien illi għandhom ikunu rispettati fl-Unjoni Ewropea. Ek kif hemm fil-proposta ta' Data Protection. Dan huwa propju qasam illi huwa marbut mal-kompetenza ta' ħafna kummissarji jiena kellimt l-sur ansib li huwa responsabbli għal dan is-settur ukoll u aħna qbilna illi ħanaħdu b'mod koordinat dwar dan il-punt. U bla dubju ta' xejn wara li il-Kummissjoni ħad tkun ikkonfermata, aħna mbagħad ħanippruvaw insolvu l-kwistjoni tal-protezzjoni tal-informazzjoni. tal protezzjoni tal informazzjoni speċjalment tal-formazzjoni ta' dawk iċ-ċittadini Ewropej li tkunu trasferiti bl-ogħġ permezz tal-baħar. U jaqsmu l-oċean ġifiri immorru lejn l-Amerika. Importanti li kunem iktar fiduċa bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea. Fiduċa li xifti tewis eh, indbat id-daqxej l-ura minħabba l-iskandlu ta' ta' Snowden u anka kienem skandli oħrajn li kienu sinjali li kienu għedin juru li l-Aġenziji tal-Istati Uniti li kienu għedin jużaw din l-informazzjoni. għal mod mod preventiv u ma kienux jafu eżattament għal li maqan kienet se tintuża din l-informazzjoni, din hija xi ħaġa li aħna ma nistgħux naqblu dwarha, din hija kwistjoni ikkumplikata ħafna li aħna rridu niddiskutu flimkien mal-Istati Uniti, però din hija xi ħaġa illi minix ħa nagħmel konċessjoni dwarha jiena. Grazzi ħafna. Iva, mis-sosjali jmiss hija minnaħa tas-Sur Kirkhope, semmi sijar. Sinjura, jiena naħseb li l-mandant tar-Rest Ewropew kien verament importanti fil-ġida kontra il-kriminalità internazzjonali transkonfinali u terrorizmu, però dan mhuwiex strument perfett u ma nixtieq inkun naf jekk il-Kummissjoni xħat indirizza tħassib tal-Parlament Ewropew dwar proporzjonalità, speċjalment dwar reati biluri U jekk ix bess li toħroġ bi proposta leġislativa sa fil-qasam tal-ġustizzja aħna din naraw li l-Kummissjoni investit ħafna riżorsi f'proġetti bħal l-Uffiċċju tal-Prosegutur Pubbliku u l-Liġi Komuni Ewropea tal-Beħ. Il-Kummissjoni ħatara x-revizjonijiet hemm bżonn miflok ma tibqa' toħroġ bi proposti ġodda illi mhumiex daqshekk meħtieġa fil-qafas legali tal-Unjoni Ewropea. jekk eh, jiena nirbaħ il-fiduċja tagħkom ħanaħdem fuq dan ta' kuljum ħalli nara jekk nistgħux naħdmu iktar fuq dan. Il-kriterja tal-effettività hija l-ewwel priorità għalija issa dwar is-CSL u il prosekutur pubbliku Ewropew din hija kwistjoni importanti ħafna u aħna ħan iddiskutuha iktar il qudiem fiktar dettal. Jiena naħseb illi CSL hija xi ħaġa li għandha tissemplifika il-kummerċ fuq livell transkonfinar ġifieri liġi tal-beħ Ewropea. Dak kollu jiddependi fuq l-istruttura tal-Stati membri iżda xorta waħda din għandha tkun importanti. Issa fuq il-mandat tar-Rest Ewropew, jiena naħseb il-mandat tar-Rest Ewropew kien suċċess, dan kien strument effettiv ħafna sabiex inkomplu niġġieldu kontra il-kriminalità fl-Ewropa. U grazzi għal dan l-istrument manna xejn iktar x'naħbu fl-Ewropa. U dawk illi fil-fatt kienu suspettati li kommettew xrijat kriminali jew ieħor, edin bħalissa ikunu investigati f-istituzzjonijiet responsabla ħafna sadwar proporzjonalità iva naf li kien hemm ċertu problemi bil-mandat tar-rest Ewropew il-ġifieri li kienet jintuża anka sabiex wieħed jindirizza każijiet il mhux daqshekk serji iżda naħseb illi din qed insolvuha minħabba li dawn il-każijiet ta' inqas importanza qegħdin ikunu solvuti mhux fuq il-livell tad-direttiva sa fuq livell iktar baxx. U jiena nixtieq eh, illi nejt li kiku napprezza li kiku aħna ma nibdlux b'mod konsiderevoli il-mandat tar-rest Ewropew u l leġizlazzjoni dwar il-mandat. Jiena naħseb li għandna nippermettu biżżejjed ħin sabiex eh, din il-leġizlazzjoni tkun edha taħdem tajjeb. Jien naħseb li għan dak li għanna bżonn huwa li nagħmlu situazzjoni ktar stabbli mhux li imbidlu leġizlazzjoni. Grazzi ħafna sa fissem l għaldi għandna Sophie Intfeld. Grazzi ħafna, Sur President, nilqal il-Kummissarju nominat ta' Sur Juncker talbek sabiex ta' ti priorità direttiva ta' kontra diskriminazzjoni. Però in-nies tal-LGBT xorta waħda qegħdin jaffaċċjaw il-ħin kollu diskriminazzjoni u teddid fl-iskejjel fuq il-postaċċol u anka fil-familja. Aħna nafu li hemm ħafna nies li huma omofobiċi u qegħdin jitkellmu kontra in-nies omosessuali il-liġi tal-familja ħatibqa kompetenza ta' l-Istati membri, però l-Unjoni Ewropea għandu dmir li għabbażi ta' trattati u għabbażi tal l-karġita trittijiet fundamentali għanna niżguraw illi kulħadd ikun jista' jiċċaqlaq b'mod ħieles il-homofobija u diskriminazzjoni tritti f'darba l dejjem u għalhekk aħna nafu li l-Istati membri kemm il-darba talbu li għandu jkun hemm roadmap għal drittijiet tal- l-LGBT u f'dan l-aħħar fil-rapport tal-Luna ċek fil-fatt reġan tal-abdan. Inti ħat prova tara li kunem dan il-roadmap għad drittijiet tal-LGBT jek joġbo. Grazzi ħafna għal dik il-mistoqsija. Inti sassejtni ħafna affarijiet. U għet ħafna affarijiet li ma mxafin fejn oħna ġan repetijen. Id-direttiva ta' disk kontra diskriminazzjoni iva dan huwa l-istrument ewlieni li aħna għandna nużaw nittamaw li dan l-istrument ħajjenna nimlew il-nuqqasijiet li bħalissa jeżistu fil leġislazzjoni sa fuq il-mistoqsija tiegħek. Di mhix tkun b'inizjattiva tiegħi, jiena dan ix-xogħol nagħmlu iżda nifhem illi hemm bżonn ta' strateġija li għandha ssir u tkun adottata favur id-drittijiet ta' dawn il-grupp ta' soċjetà tagħna sa fejna fira hemm xi 25 miljun persuna li huma ċittadini Ewropea li huma parti minn dan il-grupp ta' ċittadini li għandhom id-dritt li jkunu trattati bl-istess mod li jkunu mħarsa minn attakki homofobiċi, minn stqarrijiet homofobiċi, etc. Issa il-roadmap illi semmejt inti, naħseb li għandha tkun roadmap speċifika ħafna. U kifet ilkom jina il dokumenti il illi inkludu l-analizi illi jissuġġerixu ċertu prioritajiet li diskrivu l-azzjonijiet u responsabiltajiet, ġifiri min ħajkun responsabli għall-implementazzjoni ta' din l-istrateġija u anka dwar ir-responsabilta li trid eh, tittieħed. Veru li aħna rridu eh, nappellaw għal iktar kooperazzjoni bejn l-Stati membri u hemm ħafna Stati membri li jixtiequ illi aħna jkollna roadmap bħal din u l-Istati membri għandhom ikunu responsabbli wkoll għall istrumenti effettivi li jistgħu jippermettuna li aħna niġġieldu kontra attakki homofobiċi u stqarrijiet bħal simili. Jiena ħanuża l-odda kolla dispożizzjoni tiegħi bħal kampanja ta' informazzjoni, odda, dokumenti illi għandhom jippermettu li aħna intejbu l ta' kif aħna naħdmu bl-informazzjoni li għandna diġà dispożizzjoni tagħna. Grazzi ħafna, issa Sinjura Marie Christine Vergian f'sem il GL. ġiel. Grazzi ħafna. Sur President, Signora Jorova, għandi xiftit mistoqsijiet dwar il-portafoll tijak. Naf illi l-konsumaturi u kumpaniji għandhom l-importanza tagħhom Iżda meta nħares lejn il-ġustizzja u l-istat ta' dritt minn din il-perspettiva jkolli ngħid li dan ħajkun ta' restrizzjoni għal sistema ġudizzjar. Naħseb li s-sitwazzjoni diġà hija diffiċli fl-istati membri aħna din naraw li s-sitwazzjoni sejra lura u mhux il qudiem aħna nistgħu naraw dan bin-numru ta' każijiet li qegħdin jitrisqu quddiem il-Qorti ta' Ġustizzja Ewropea. Issa nitkellem fuq il roma dawn huma l-iktar grupp etniku li għadin nibatu minħabba diskriminazzjoni. Għandna roadmap, għandna strateġija, għandna bosta għodda li għadin dispożizzjoni tagħna, għandna l-istatistika, għandna l-informazzjoni li għadda kemm kienet ippubblikata li turina li huma jinsabu f'sitwazzjoni diffiċli ħafna. Issa l-Kummissjoni bessieba li timplementa ċertu miżuri, jina naħseb li din hija sfida importanti ħafna. Issa l mistoqsija hija inti kif besibek tagħmel iktar progress f'dan il-qasam apparti mill- direttiva ta' kontra diskriminazzjoni għabbażi tal-evaluazzjoni li saret sabiex aħna naraw illi l-istati membri jkunu għedin rispettaw l-drittijiet tal-bnida, speċjalment dawk tal-grupp etniku Roma. Inti xi proposta konkreta tista' toħroġ bija, grazzi. Grazzi ħafna. Iva, jekk tajtkom l-impressjoni li ħanifoka fuq il-liġi tal-konsumatur tal-ekonomija biss, tajtkom pressjoni ħażina minħabba jiena id-drittijiet tal-bniedem dawn narom bħala il-fulkru fil-qalb ta' kollox, minħabba li fuq hekk kumbat aħna nistgħu nibbażaw ix-xogħol kollu tagħna, ġifieri dan huwa l-għana dawn huma l-valuri li bħala Unjoni Ewropea aħna ħanibqgħu nħadnu issa fil-każ tal-grupp etniku tar-Roma, inti qed titkellem fuq punt sensittiv ħafna huwa vera l repubblika Ċeka rċiviet ittra min-naħa tal-Kummissjoni u l-Repubblika Ċeka kienet imħeġġa illi teħles mis-sitwazzjoni li kienet qed tinsab kienet jinsab fija pala pajis li it-tfal tal-oriġni Roma ħafna drabi jidbatu fi skejjel speċjali. U bekk huma ikunu mifruda mill-oħrajn u jikunu diġa' qegħdin ikunu mċaħdin minn ċertu opportunitajiet fil-bidunet ta' ħajjithom. Jiena naqbel li dina problema li tissolva mhux biss fir-Repubblika Ċeka, iżda kullimkien fl-Ewropa. Aħna nafu li hemm ħafna tfal tal-grupp etniku Roma li qegħdin jintbatu fi skejl speċjali. Speċjali għal-jom. U jiena mhux qiegħda hawnhekk sabiex inħares u defendi l-pozizjoni li l gvern ta' Repubblika Ċeka, pero nafx strumenti qegħdin jittieħdu mill-gvern u tama illi dal-waqt ħan nisimaw aħbarijiet tajbin anka minnaħat ta' Repubblika Ċeka. Mela, x'numa l-istrumenti tagħna, il-kwistjoni tal- ehm, ta' Roma din hija kwistjoni diffiċli ħafna, hemm bżonn li jkun hemm strateġiji minn naħa tal-Istati Membri u jekk ikun eh, importanti fil-fatt li l-Istati Membri kollha jikkoperaw kemm fuq il-livell Ewropew kif ukoll fuq il-livell lokali. Jiena għandi ħafna esperjenza dwar dan minħabba li diġa ħdimt fuq livell lokali għal ħafna ħafna snin. Jiena naħseb li għatem xi ħaġa nieqsa ġifieri l-arfin u l-ftejjem li ċipru din xi ħaġa li l-minorità tixtieq u l-soċjetà ġenerali tixtieq ukoll iżda m'għandniex ċansa biex nitkellmu fid-dettall dwar dan. Grazzi ħafna sa Sinjura Lam, Sinjura Lambert. Grazzi ħafna, Sur President. Um, Nishtini ringrazzjak ta' tweġiba illi inti tajtna fuq il-roadmap għal-LGBT. Jiena xtaqt illi nitkellem fuq id-direttiva orizzontali ta' kontra diskriminazzjoni tweġiba tiegħek bil-miktub qalet biċċar illi għandna xkil politiku għal din id-direttiva ta' kontra diskriminazzjoni. Nixtieq nistiednek sabiex tgħidilna daqsxejn iktar x'beħsibek tagħmel sabiex aħna nagħmlu progress dwar dan il-punt u jekk eh, hemmx iktar trasparenza, informazzjoni trasparenti dwar xi u xi problemi għandhom ċertu stati membri. Ħalli bekk is-soċjetà ċivili kif ukoll ċertu stati membri jkunu jistgħu jappoġġawk. U naturalment hemm kummissarju oħrajn li huma responsabbli na nixtieq nkun naf li inti tgħidli li ma kummissarji nbessibek tinvolvi sabiex jgħinuk fil-ħidma ta' direttiva kontra id direttiva ħalli fl-aħħar nkunu qegħdin nirrispettaw l-artiklu 2 ta' trattat li huwa propju dwar l-igwaljanza. Grazzi. Grazzi il-direttiva ta' kontra il-diskriminazzjoni kif taf kienet imxekla u mwaqfa minn ħafna stati membri. Din hija xi ħaġa li jiena nixtieq li nippromovi u nixtieq li aħna niffinalizzaw ix-xogħol tagħna fuq din id-direttiva fil-futur qarib, però mhux ħanejdilkom minn issa meta. Pero għandi f'moħħi data bi għetu jħor meta nixtieq li dan ix-xogħol jitlesta. Aħna nafu illi hemm ċertu stati membri qed jopponu minħabba raġunijiet politiċi din id-direttiva u nixtieq illi ngħidulkom x'esperjenza kelli jiena. Jiena bdejt nistudja liġi daqsxejn tard fil-karriera tiegħi u l-professjoni tiegħi. Kienet ta' bħala antropologu kulturali. Jina naf illi fil-fat kull soċjetà għanda ċertu tradizzjonijiet. U kull soċjetà f'kull soċjetà nsibu ċertu tabus, ċertu nuqqas ta' informazzjoni ċara, aħna rridu nelbu dawn it-tabus u rridu ndiskutu iktar mill-istati membri ħalli naraw jekk nistgħux nelbu dawn il-problemi li jinsabu f'ċertu stati membri. Grazzi. Uh, Kommissjoni nominati kħoġo jekk joġbok uh, zom marħin allogat, nominat hija l-kelma l-iktar importanti hawnhekk. Naddu sal-Onorevoli Wimberg. L-applikazzjoni preżenti ta' artiklu 20 ta' TFU hija ħaġa tal-mistħija minn flok drittijiet illi zur eh, raba tiegħek stati Membri tal europea Ewropea sabiex jisir negozju għal fini ta' vjaġġar wasal għal invażjoni ta' pajjiżi oħrajn sabiex jessir xogħol illegali kriminalità organizzata jew li wieħed ipoġġu bil qeda fit-triq u jittallab. Hemm ukoll rabta ma' kwistjoni oħra illi dalwaqt ser tiġi adottata mill li għanzi trattata mill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. U żgur li nomlu ta' stati membri se jindirizzaw dan matul din is-sena, ġifieri t-turizmu soċjali. Meta tqis l-affarijiet tal-mistħija f'dal qasam u jaqgħu taħt il-portafol tiegħek nistaqsik inti se tindirizz artiklu 20 fil-mandat tiegħek. K tomu bych chtěla říct, že volný pohyb osob je něco, co... Xtaqt najt, illi il-moviment ħiles ta' persuni huwa essenzjali għal-ħidma tal-Unjoni Ewropea Jien analizzajt is-sitwazzjoni fil-stati membri individwali meta iffamilizzajt ruħi mal-prinċipju tal-movement ħieles ta' persuni u sibt illi l-istati membri għandhom strumenti propju tagħhom sabiex jindirizzaw dan it-tip ta' bus. Għandhom żewġ strumenti għad dispożizzjoni tagħhom sabiex jevvalwaw l aġir ta' persuni li jaslu fil-pajjiż imurx kontra il-prinċipji ta' ordni pubblika. Mbagħad hemm il-kwistjoni tal-persuni u xed jabbużaw mill-fondi pubbliċi. Dawn huma strumenti li għandhom l-Istati membri u għandhom jagħmlu użu tagħhom meta jindirizzaw sitwazzjonijiet fejn għandek każijiet ovvji ta' abbuż għal dritt tal-moviment ħieles u abbuż tal-sistemi soċjali li ħagġa li s-seħ f'ħafna pajizi. Jina nemmen li s-situazzjoni titlob monitoraċ u skont l-informazzjoni tiegħi il t tevalwa każijiet ta' ksur ta' moviment ħieles u stati membri, il komissjoni mbagħad tressaq proposta sabiex issolvi il problema mingħajr ma man xeklu dritt tal-moviment ħieles. F'kas li s-sitwazzjoni sir inaċċettabbli, u jkun hemm bżonn intervent leġislattiv, dan jista' jiġri imma skont l-informazzjoni li għandi l-leġislazzjoni eżistenti fil-fatt tagħmel tajjeb għal każijiet ta' abbuż bħal dawn. Naddu sal Vicky Meyer voorzitter. Eh, Grazie, president. Pala kommissarju, kommissjoni eh, tom eh, gardjani ta' trattat u kullan sanda posta fi trattat Tammetili izlam ma jirriknoxiex differenz il bejn nisa u irġil u anka invażjoni ta' persuni Mużulmani fisser il-persjoni kbira ħafna fuqna ejda din fuq l-agenda tijak. Sem naprosto přesvědčena, že... Uh, Jina konvinta illi persuni illi jidru fl-Unjoni Ewropea għandhom l-istess obbligi illi jirrispettaw il-liġijiet u regolamenti applikabli għal ċittadini oħrajn. Għal daqstant, jekk nixtu kazijiet ta' ksur, hemm strumenti ta' kif tindirizza kazijiet pal dawn. Jina mhux il-persuna ideali sabiex nevalwa l-Islam jew religjoni oħrajn. Imma jek nitħattu dwar l-Unjoni Ewropea u persuni ta' din ta' dan ir-reliġjon, tal-persuni għandhom jirrispettaw l-istess regoli paċ-ċittadini tagħna. Drittijiet tal-bniedem tan-nisansi hija ħaġa l diskussjoni oħra u ma naħsibx illi dan japplika għal persuni mir-reliġjon Iżlamika biss li jiksru drittijiet tal-nisa naħseb hija problema aktar wiesa li għandha tiġi solvuta. Grazzi l-Onorevoli Zedowski. Grazzi President. Sinjura Kommissarju nominat għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel mistoqsija kif qed tippjana li tevalwa l-pjan sabiex nintegraw il l-Uffiċċju ta' Prosekutur Ewropew fl-istrutturi tal-Eurojust. Dan eh, ma jiswa xej bħala flus, pero veru li n-numru ta' każijiet proċessati minn Eurojust qed jiżdiedu. U n-numru ta' każijiet possibbli ta' tlambitu ambitu tal-epa u kol se jizdidu. Mistoqsija oħra il-grupp tija jisaqsa li s-sura Vramapoulos fuq il-problema ta' ġellida transnazzjonali. Jina xtaqt risposta mill-perspettiva legali mnaħatijak. Jista' jkun iċ-ċittadini ta' iċ ċittadini Ewropej li qed jiġġieldu f'konflitti f'pajjiżi terzi Illum jew għada jerġgħu lura lejn l-Unjoni Ewropea taħseb illi dawn iċ-ċittadini għandhom jitressqu qudiem il-qrati u uh, l-esta tiddisku tiżviluppa linji komuni għal rati tal-Unjoni Ewropea sabiex eh, jitrattaw il-każijiet ta' dal-persuni. Grazzi Sur Zdechowski. Lepo Umbat ġast, Nibdew blepo. Jiena naħseb illi eh, fuq Eurojust din se tipprovdi sfond u investigazzjoni ma dana kollu se mhux se jkun hemm impatt finanzjarju. Naħseb u li trid ftajt eh, japplika l-Olaf. Olaf għandha tikkopera mill-qrib għaliex li PPO suppost tiġġieled kriminalità kontra l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea illi huwa l-ambitu taqqola fuq ukoll, speċjalment meta niġu għal-fondi strutturali. Brabta ma' Eurojust huwa possibbli illi dan appuntu eh, jasal bispej zero, żeru però ħan neżvalwa s-sitwazzjoni f'aktar dettal u jekk nimxu l-qoddim u nittama li dan jiġri għax irridu nimxu l-qoddim, jekk nimxu l-qoddim eh, fuq l-istruttura tal-IPPO, u l-ħidma tagħha fl-istati membri fisser li għanna insemmu l-ispejjeż x'inhuma. U rridu nistaqsu kif dawn l-ispejjeż jistaw jiġu paragonati mal-valur tal-IPPO. Se nevalwa dan fiktar dettal, xin numri nħobbu mux jien fuq il- ġelida transkonfinali naħseb il-liġijiet kriminali t-istati membri inkludu anka dan il-kas. Iġifiri persuni li involvu ruħan f'attività terrorista eh, eh, barra territorju tagħna jirġgħu lura fil-territorju u għandhom jiġu infittxija legalment. Din hi kwistjoni fidej l-Istati membri fl-opinjoni tiegħi imma ħan diskuti dan anka mal-kollega tiegħi bil-portafol rilevanti. Zomma l-ħin, Senjura Komissarju nominat, salix rridu daħlu għad zewċ komitati oħlajn, ma mux namel biex indejqek. Issa fissem l-essendi l-onorevoli post. Thank you, Mr. Chair. Grazzi. Senjura Jurova, l-lum l-Unjoni Ewropea qed tiffoka fuq ir-Roma minn perspettiva ta' integrazzjoni soċjali se nara partiti tal-lemin li jużaw sentiments kontra Zingari sabiex jiksbu appoġġ il et jieġi matlub anka eh, strategija mill konsin tal-Ewropa u anka qafas għandna qafas Ewropew għall-integrazzjoni tar-Roma. Tix tixtiequ tirrikonoxxu illi għanna fenomenu li jħasseb u forsi anka nsaħħu u nikkoordinaw kooperazzjoni Ewropea fuq dritt ta' Roma fih dan l-Istati membri b'enfasi partikolari fuq dimensjoni tal-differenza bejn nisa irġiel u eh, diskriminazzjoni. Děkuji pani post za, za Uh... Grazzi Sinjura Post tal-mistoqsija tiegħek illi hija marbuta mal-kwistjoni tar-Roma illi forsi ma ġietx diskussa bizzed dettal. L-inklużjoni tar-Roma fis-soċjetà Ewropea illi għandha impatt ekonomiku wiesa ħafna għaliex rridu ninvolvuhom fis-suq tax-xogħol ukoll Pero biex inqassar xtaq ngħid iva din hija kwistjoni komplessa l-aħħar għaliex dal-fenomenu jimmanifesta ruħu b'modi differenti fi stati membri differenti. Għal daqstant ma jistax ikonna soluzzjoni waħda l-possibiltajiet kollha, situazzjonijiet kollha. Hija ħaġa tajba li konna strateġija Ewropea u li nistaqsu l-Stati membri sabiex jippreżentaw strategiji nazzjonali, strategiji nazzjonali li jirriflettu problemi speċifiċi li qed iseħħu fl istati membri u li wkoll jiddefinixxu kif partit interessati għandhom ikunu involuti fl-implementazzjoni tal-istrateġija. Tajb nifokaw fuq erba oqsma edukazzjoni, mussa nirrepeti il-kas ta' kell speċjali kif nsejħuna, il-housing soċjali, kura tas saħħa u suq tax xogħol. Dawn l-erba' oqsma u ma l-oqsma fejn irridu naqdu l-isforzi tagħna. Mhux qed nagħmel referenza biss għar-rabtiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istat Membru in kwistjoni, imma anka fiħdan l-istess Stati Membri il-Gvern ċentrali u kif mezzazzu ma' gvernijiet lokali u strutturi oħrajn. U ovvjament dan huwa marbut ukoll ma' drittijiet u ugwaljanza. L-Onorevoli Kirkop. Eh, Permettina tkun dizappuntat għal mm, tweġiba tiegħek fuq li aw fejn qed nitolbu riforma pala parlament, però xtaqt nistaqsik issa pala avukat ukoll. Kif il-Kommissjoni tħallse reviżjoni tal-trattati sabiex nittrattaw diffikultajt mhux biss bejn sistemi ta' liġi komuni u ċivili imma anke pajjiżi b'sistemi legali differenti u anka fuq diskriminazzjoni. Il-Kommissjoni temmen li hemm metodi iktar effettivi kif niġġieldu diskriminazzjoni fuq livell Ewropew mingħajr ma ngħaddu għal leġislazzjoni orizzontali, drittijiet fundamentali applikaw għaċ-ċittadini kollha, tista' forsi tgħidilna għalfejn diskriminazzjoni ta' persuni b'diżabilità neħħet mill-ġustizzja u drittijiet fundamentali ma poġġejni għassa taħt impjogi affarijiet soċjali. Ma nasibx li din ħaġa ġusta. jestli jsem dobře pochopila, měla bych se vyjádřit tomu, jak se dívám na... Jak fem tajjeb. Kif nħares lejn tradizzjonijiet legali f'pajjiżi differenti. Liġi komuni u liġi kontinentali huma sistemi legali differenti bit tradizzjonijiet differenti li għandhom jiġu rispettati. Ma nafx fim il-mistoqsija tajjeb, però fuq diskriminazzjoni ta' persuni b'diżabilità Naħseb illi fid-direttiva orizzontali kontra diskriminazzjoni insemmu appunti persuni b'dizabilità. U dan ikopri situazzjonijiet barra d-dinja ta' xogħol speċjalment s-aċċess servizzi u aċċess għal ħwejjeġ li huma disponibbli għal persuni li m'għandhomx diżabilità. Naħseb li ma nsejniex persuni b'diżabilità f'dan ir-rigward. Dwar il-ġlida kontra diskriminazzjoni inti għandek raġun 100%. Jiena għandi għal-qalbi ħafna li nikonsidraw għanix bżon li kien sejħu hard legislation forsi għanna nsejħu ċertu tentativi leġislattivi pala eh, kem xejn naiv għaliex qed jippruvaw eh, jitlu foqsma tradizzjonali mingħajr effetta' xejn. Fuq diskriminazzjoni għandna ħafna x'namlu għaliex it-tentattivi sabiex nirregolaw ir-reglamenti direttivi u maħħaġa ħaġa nadottawhom minn bona fede u nixtiequ nimplementawhom skont drittijiet fundamentali imma l-inqajmu għalfin tal-pubbliku u kooperazzjoni ma l-NGOs hija ħaġa oħra u l-NGOs għandhom rwol importanti x'jaqdu f'dar proċess. Naddu sa għal grupp PP e, l-Onorevoli Ċaki. Signora Jurova, President, Inti qed li diskriminazzjoni m'għandix posta fl-Unjoni tagħna. Xtaqt nistaqsik mistoqsijiet dwar minoritajiet fl-Unjoni illi u ja, ilaħqu l-10% ta' ċittadini Ewropej fil-fatt. X'passi ser tieħu sabiex nestendu liġijiet kontra diskriminazzjoni għal minoranzi sabiex ikunu mħarsa kif suppost. It-tieni. X'miżuri eh, qed eh, għandek moħħok sabiex dawn jingħataw drittijiet u trattament ugwali għal rigward tal-popolazzjoni tagħhom u finalment li ma azzjonijiet għandek intenzjoni tieħu bratta ma' stati membri illi ma jirrispettawx id-drittijiet ta' minoranzi nazzjonali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 illi temme li din hija problema li għandha tiġi solvuta fl-Ewropa. U inti qed tistaqsi s nagħmel mela l-ewwel net se nħares lejn l-istatistika u d-data disponibbli u l-istudji li għandna. Studji li deskrivu kif minoranzi ġu trattati f'stati membri differenti. Naseb li hemm approċċi differenti eh, vizavi minoranzi bħal daw m'għandix jiena informazzjoni preċiża lissa, ma dana kollu minoranzi nazzjonali huma koperti mid-dispożizzjonijiet kollha illi jħarsu individwi u ċittadini kontra kull forma ta' diskriminazzjoni għal daqstan nasab illi ħarsin hawnhekk tapplika palma taplika għal eh, gruppi ta' persuni medda oħra. Fuq infurzar tal liġi l-Kommissjoni Ewropea għandha mezzi u strumenti ta' kif nipros niproċedu jekk stat membru ma jirrispettax dispożizzjonijiet legali jikser il-trattati għanna passi u proċeduri disponibli pal f'każijiet oħrajn imma jina mhux pożizzjoni li nkun speċifika hawnhekk u ngħidilkom kemm kif speċifikament dritti ta' minoranzi ma miksur stati membri. Is-Sur Lopez Aguilar, anka ex-president dal-Komitat. Grazzi, President. Hawnhekk qiegħed Sinjura komissarju nominat. Għal darboħra, merħba fil-Parlament Ewropew għal dan is u anka dal-ram ta' mistoqsijiet mill-Komitat Libe. Inti l-ewwel esprimejt fil-fatt eh, interess f'portafol dwar so intern, pero permetti li najlek meta nitkellem fuq ġustizzja u uh, differenza bejn is-sessi hija ħaġa importanti u waħda mill-iktar affarijiet politikament importanti minn kan perspettiva kostituzzjonali u l-mistoqsija tiegħi għandhom x'aqshom libertà sigurtà u ġustizzja speċjalment kooperazzjoni ġudizzjarja u l-uffiċċju ta' prosekutor pubbliku għaliex din hija liġi kriminali kif nafuha u din ħaġa marbuta anke ma' parlamenti nazzjonali li leġizlaw l-ewwel darba fuq liġi kriminali u qed niżguraw anke mal prosekutur pubbliku Publiku affarijiet jimxu suppost mal-ewwel nett x'inhu mal-pożizzjonijiet tiegħek fuq regolament, partikolarment mal-Konsil u rezistenza tal-Konsil mill-li twaqqaf uffiċċju ta' prosekutur pubbliku kif inti se tiżgura progress marbut mal-pakket fuq drittijiet proċedurali, drittijiet tal-akkużat u persuni suspettati u t-tielet kif se tiżgura l-aġenziji involuti, inkluż Eurojust, Europol, l-Uffiċċju ta' Prestatur Pubbliku u Olaf jimxu jitfit, jikkoperaw u f'konsistenza mal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Děkuji vám, to byla složená otázka ze tří velkých tém. Grazzi. Il-mistoqsija kienet tinkludi tliet kwistjonijiet ewlenin. Fulħin ħan zon fil-qosor, l-Uffiċċju ta' Prosektor Pubbliku nsebuħ f'artiklu 86 ta' trattat illi jitlob it-twaqqif ta' dan ta' din l-istituzzjoni sabiex inħarsu l-interess tal-min ħala 16 fl-Unjoni u ġlida kontra l-korruzzjoni u frodi kon f'kas ta' flus Ewropej. Fid-dawl ta' din il- kwestjoni jekk importanti, u anka ta' kemm importanti l-istituzzjoni, Viza fil istati membri nittama li dawn jifmu kemm din l-istituzzjoni hija importanti fil-fatt. Imbagħad hemm ħaġa oħra għandna nistabilixxu l-istruttura tar-rabtiet bejn l-EPPO u sistemi individwali ta' ġustizzja fl-istati membri. Sabiex namlu dan se jkonna bżon dibattitu eh, mm, tawal mux ħażin, dibattu tekniku fuq sim ta' responsabiltajiet, ta' komunikazzjoni, ta' applikazzjoni ta' liġi, eccetera, eccetera. Sfortunatament mandiċ ħin sabiex nidħol faktar dettal dwar dan, it mistoqsija ma nistax għax il kitba tiegħi ma nistax naqra, però Olaf konsistenza u liġi kriminali li rridu nagħmlu fuq li PPO u li konna koordinazzjoni u kooperazzjoni bej il-prosektor pubbliku Olaf Eurojust u Europol. U jina naħseb illi la bozz il-ġdid għal Eurojust jinkludi din it-tip ta' kooperazzjoni u jsejjaħ daw l-istituzzjonijiet sabiex jikkoperaw flimkien. It-tieni mistoqsija niżilta però insejt x'kienet, skużani. Commissioner designate, that's fine. Procedural rights. What's the point? Procedural rights. A, ano, procesní práva. E, já souhlasím s návrhy, tak jak, e, tak jak jsou teď e, podány. Jena naqbel mal-proposti mandix jena mela xi argumenti li nishtiq namel, jena nasib li dan huwa mezz tajab, nishtiq nirringrazzjak tal-li zammejt fil-qosor, nishtiq nirringrazzjakom b'fisem il-membri tal-Kumitat Libe għal dan l-iskambju. U issa nishtiq uh, eh, naddi uh, eh, mela irridni lil Vicky Ford wara li nbidlu ftit eh, s-sġijiet ħalli tieħu l-wol ta' President.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 Thank you, Madam, Madam Jourova. The, the ladies... Grazie ħafna, mela issa Mara ħadet volta eh, president u sadu għassu intern u affarijiet intern eh, u l-affarijiet l-għandhom xas mal-konsumaturi. għandu għal-komitat imko u l-mistoqsijiet minn dan il-komitat. As you know, the IMCO is the committee response. Kif tafu IMCO il-Kumitat responsabli għal ħaddim tal-suq eh, intern inkluż l-identifikazzjoni u qed nippruvaw nelbu ostakli li jinkludu fis-suq intern u s-suq intern digitali u eh, speċjalment se minħabba r-rwol tiegħek għal promozzjoni l-ħarsien ta' interessi ekonomiċi tal-konsumaturi kif ukoll għal politika u leġislazzjoni dwar l-infurzar tar regoli tas suq internu ġittijiet tal-konsumaturi. Il-Kumitat tagħna interessat li jifhem l-approċċ tiegħek f'dawn l-oqsma partikolari u sabiex eh, nkunu nafu kif inti għandek eh, l-intenzjoni li taħdem fuq dawn l-sfidi. Jina naf li l-Komitat tana interessat li għafiktar dwar l-konsekwenzi konkreti fuq livell operazzjonali dwar xuħut mit tibdiliet li affettwaw dawk bi arfin espert tal-konsumaturi fil-Kommissjoni. U l-ewwel mistoqsija ġejja minn ant Sinjura Mezzola tal-PPM. Grazzi ħafna, nixtieq nibda billi nesprimi ruħi favur dak li qal il-kollega Timothy Kirkhope qabel billi jgħid li huwa ta' dispjaċir li inti minn tiser tkun responsabbli mill-aspetti ta' persuni li għandhom diżabilità. Iżda jiena ħanifokal l-mistoqsija tiegħi dwar il-comparison websites, is-siti ta' tqabbil din naħseb taqbel mija hija waħda mill-lodot li jintużaw biex l jizi jiġi prevenut u li jgħinu li ċittadin jitpoġġa fil-qalba ta' tifsil tal-politika. Tlet mistoqsijiet. Jekk inti tiġi konfermata bħala kummissarju, twijat l-impentijak sabiex jinħolqu dawn l-odot? xinuma il-miżuri konkreti li ħatiħu biex tissimplifika u tirrazzjonalizza dawn l-odot ta' tqabbil taħseb li għandu jkunem sistema ta' ċertifikazzjoni tal-Unjoni Ewropea li jgħinu lil konsumatur sabiex jidentifika li ma' huma il-good players u fl-aħħar net rigward l-online dispute resolution. Tista' diżgura li ser ikun hemm fondi biżejjed sabiex l-odda ta' traduzzjoni jaħdmu kif suppost? Thank you. Yeah. Grazzi. Jena naħseb li l-internet iva odda tajba. Imma fl-istess ħin hija odda li forsi tista tinganna Le, skużawni, forsi Iva, Iva tista tinganna li ċittadini l-informazzjoni li tinganna jew forsi li ma tkunx vera tista taffetwa ċittadini, forsi xi ċittadini jasbu li xi ħaġa jabxejn u mbagħad jispiċċaw f'nazba u rridu jkomplu mbagħad jixxu affarijiet kemm il-darba u din il-ħaġa tista' tapplika għat-tfal li għandhom jiġu imħarsa kontra dawn Inna zbiet l-istess nistaw najdu għan anzjani li xukultant ma jkunux jistaw jevalwaw l-informazzjoni disponibbli għalek irridu aħna ċertaw li l-internet ma tatix din l-informazzjoni li tinganna imma fl-istess ħin l-informazzjoni pubblikata fuq l-internet għandha tkun ċara u għalek għal din ir-raġuni għanna istituzzjonijiet nazzjonali li huma responsabli għal sorveljanza fuq l-internet li għandhom jagħmlu l-monitoraġġ sabiex naraw jekk hemm xi kumpaniji jekk dawna ħajwet u xi qed u xi prattiċi mhux ġusti Jiena ma nistax intik tweġiba hawnhekk għax eh, ma studjajtomx dawn l-affarijiet dwar it-traduzzjoni u l-flus Iva, dina ħaġa fundamentali, vera importanti, se jkollna bżon niddiskutu din il-kwistjoni ġala darba naslu sabiex niddiskutu l-kwistjoni li għandha xtaqsam ma' rezoluzzjoni ta' dizgwit online, l-istess nistaw najdu għal li ġustizja għalek irridu nkunu nistaw aħna natu finanzjament tajjeb għalli bekk in-nies jista' jkollhom traduzzjoni fil-sin pajjiżhom. Kif taf, inti stess. Jena dan ħajaq taħt il-portofol tiegħi imma Iva nafli issa spiċċajt il-ħin tiegħi. Sinjura Gebhardt. Grazzi ħafna, Signora President, Kummissarju nominata, Inti fil-fatt responsabbli għal ħarsin tal-konsumatur dan huwa eh, element għandu ħafna elementi orizzontali li jmur li lejna anke mill-ħarsin tal-konsumatur. Inti kif beħsibek tieħu ħsieb din il-kompetenza ta' xogħol daqshekk orizzontali flimkien mal-xogħol li għandek fil-kommissjoni. Jina jkolli nejt li smajtek tejt affarijiet li qed kontradi xur xurxin dwar il mota kif inti beħsiebek tiħossib dan il-sujġet tal-ħarsin tal-konsumatur. Inti l-ewel eh, faħħart lil il-leġislazzjoni komuni Ewropea tal-beħim ikolli ngħid li dan mhijiex xi ħaġa komuni, anzi xi ħaġa li qiegħda tfarrak iktar is-sistema u fl istessin E, ikolli ngħid li qiegħda tgħid umbat fi sessin xi ħaġa li hija bil-kontra. Inti x'tib ta' leġiżlazzjoni tixtieq verament introduċi fil-qasam tal-ħarsin tal-konsumatur, grazzi. Politika ochrany spotřebitele není jediná horizontální věc, která Il-ħarsin tal-konsumaturi mhux biss e, l-unika tema orizzontali taħt il-portofol tiegħi imma nixtieq e, mela ngħid nixtieq eh, Innaqħi xie tħassib li din il-politika ħat intile fil-portafol tija jiena nixtieq nkun il-vuċi li ħat itkellem għal konsumaturi il-kol kem aħna konsumaturi. U il-konsumaturi, il-konsumaturi għandhom seta kbira. U jekk l-istatistika tija korretta mela il-konsumaturi jagħmlu 56% tal-prodott domestiku Europow u li nkatru il-fiduċa tal-konsumaturi xi ħaġa kruċjali u l-attività tal-konsumaturi għandha tkun il-fattur li jixpruna il-level li ta' impjeg ġifiri naħħu il-qat u Fil-kulleġġ tal-Kummissarji jiena se nistudja s-sitwazzjoni fis-servizzi finanzjarji fl-enerġija u fuq u zoni oħrajn fejn il-konsumaturi huma rappreżentati jew għandhom jiġu rappreżentati u fejn il-vuċi tagħhom għandhom tinstema jiena naħseb li hemm mezzi differenti kif nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni tal-konsumaturi dwar il-konflitt bejn il-Liġi Ewropea Komuni tal bejħ u l-ħarsin tal beħ u l ħarsien tal konsumaturi hawnhekk qed nitkellmu dwar konflitt eh, li mhux vera jeżisti, is-CESL jintazil mill bejjeħa bħala l-ewwel għażla ma nistgħux nistennaw li huma se jużaw għax tkun iktar adattata l konsumaturi ma xorta waħda jiena naħseb li s-CESL ħajsir strument li ħajħares l-istrumenti tal-konsumatur u dana u koll seċerta li l-ispess jistow jieġu jiġu użati mill-ġdid. Grazzi. Mr. Dujafni. Sur Duja mill-LCR. Kummissarju nominat, inti tkellimt u semmejt li purita tijak tkun li tikkonkludi negozjati fuq il-ħarsin ta' data u regoli ġodda lek il-mistoqsija tijaj tkun inti xed tippjana li tagħmel sabiex ċerta li regol ġodda stabiliti jiġu forzati. Inti kif ċerta li drittijiet tal-konsumaturi speċjalment online ma jiġux miksura, per eżempju, li jiġu reġistrati l-indirizzi IP li bekk ma jkunx hemm abbuż tal-prattiċi kummerċjali. Inti kif se taċċerta li hemm bilanċ fl-użu tad dejsa sabiex il-kummerċ online ikun iktar effiċenti ma kif tista taċċerta wkoll li hemm il-protezzjoni tad-data personali. Mistoqsija oħra dwar l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej din inizjattiva importanti Dan l-uniku mod għaċ-ċittadini sabiex jinfluwenzaw il-liġi Ewropea. Sfortunatament eh, reċentament il-Kummissjoni waqfet inizjattiva. Inti tista' tkellimna dwar l-approċċ tiegħek. Ta' zaċnu taw obċansku inizjattivu. Grazzi, jena se nibda bl-inizjattiva ta' ċittadini. Ja, kizba kbira tal-Unjoni peress li iċ-ċittadini jistgħu jqajmu proposti u jistgħu joħorġu bl-inizjattivi tagħhom hija turija ta' demokrazija diretta għalhekk jiena favur li din ħadd intuża. U issa kif nistgħu nħarsu il-ħarsin tal-konsumaturi brabta mal-protezzjoni tad-data ir-riforma tal-protezzjoni tad-data Nina tipprova tikseb għan importanti ġifri sabiex il-fiduċa tan-nies tiġi mkatra ħalli bejk in-nies ikunu jistgħu jafdaw it-transazzjonijiet online u li jkunu lesti jipprovdu id-data jekk jafu li id-data personali tagħhom mela ma tiġix ubbażata raġunijiet ta' sigurtà jew raġunijiet kummerċjali. Dan huwa rekwiżit bażiku jekk nixtiequ aħna nkatru in-numru ta' transazzjonijiet digitali online danu dina prekondizzjoni meħtieġa sabiex inkatru il-transazzjonijiet fuq is-suq eh, digitali dan huwa għan tal-Kummissjoni l-ġdida. Il-ħarsin tal-konsumaturi fis-suq eh, digitali jena kwestjoni orizzontali li s-sur Ettinger se jaħdem fuqhom, is-sur Ansip u oħrajn ukoll. Ovvjament, jiena dejjem se tkun favur, se nkun favur il-protezzjoni tad-data u l-protezzjoni tal-privatezza. Signora Ċaranzova mill-Alde. Grazzi ħafna, Sinjura Jorova, il-Kummissjoni Ewropea. Niedet kampanja kbira din is-sena blan li kunem hemm il-tkattir tal-kuxjenza dwar drittijiet tal-konsumaturi din il-kampanja bbażata fuq studju studju li qed juri li l-konsumaturi ma jafux x'inhu ma drittijiet tagħhom speċjalment dak li nġaqsam ma xiri tal-prodotti fuq l-internet para komissarju responsabli għal dan il-qasam inti x'tix tagħmel iktar sabiex tarra fil-konsumaturi dwar id-drittijiet tagħhom x'issa tagħmel inti għal negozji għal SMEs sabiex ikunu jistgħu jifmu aħjar id-dmirijiet tagħhom fi kliem ieħor fejn tista' tikseb il-bilanċ bejn il-konsumaturi minnaħa u n-negozju minnaħa l-oħra. Jiena naħseb li se jkollna bżonn inres u taħlita ta' attivitajiet legali u mhux legali jew attivitajiet leġislattivi u mhux leġislattivi ħan nitkellmu dwar dan iktar tard għandna direttiva fuq id-drittijiet tal-konsumaturi għandna direttiva fuq l-e-commerce u hemm modi kif nistgħu inħarsu kontra il-prattiċi legali imma hemm bżonn ukoll li din l-attività leġislattiva ukoll insaħħuha permezz ta' kampanji ta' tqajjim tal-kuxjenza u bekk jkun ċar eh, għal-jom xinu madrittijiet. Aħna pala l-Kummissjoni irridu nikoperaw ma' netwerk tagħna CPC fl-istati membri u ma' l-istituzzjonijiet li huma karigati li jieħdu ksib il-protezzjoni tal-konsumaturi u drittijiet tal-konsumaturi rridu aħna nniedu kampanja ta' kwalità għolja. Jiena nixtieq ngħidilkom li l-aġenda tal-konsumaturi saret parti eh, mill-portafol tiegħi futur flimkien ma' xi rizorsi. jiena naħseb li hawnhekk qed nitkellmu dwar 130 miljun euro u dan il-flus irrid jintuża għal kampanji ta' tqajjim ta' kuxjenza kif diġà tilkom għalli bekk l-informazzjoni tista' tasal għal konsumaturi b'mod komprensiv Din l-informazzjoni trid tkun immirata u trid tiffoka fuq il-partit individwali tas-suq kemm qed nitkellmu fuq is-servizzi finanzjari, it-telekomunikazzjoni, servizzi elettroniċi, jiena naħseb li din l-attività ħad tkun viżibbli ħafna u ħikun vera ċar x'tagħmel l-Ewropa għall konsumaturi tagħha. Sur De Jong għal Guwe. Grazzi ħafna Sinjura Chair, Sinjura Jorova. Jena nishtiq nkompli fuq il-mistoqsija ta' Senjura Gebhardt għax ma tantx fim ta' tweġiba tiegħek kienet daqsxejn ħawda inti minn banda qed tiġilet ta' ġitti tal-konsumaturi, ma minn banda l-oħra tajt li inti tixtieq li jkollok l-istess regoli għall kumpaniji u l-konsumaturi kollha. Sa jekk jiena Jekk jiena ħan ixxi xaġa bħala konsumatur, hemm eh, l-aspetti ta' protezzjoni tal-konsumaturi jiena naf l-leġislazzjoni nazzjonali u jiena naf li hemm xi affarijiet li huma ġestiti b'mistess mod fl-Ewropa. U hekk imxejna aħna fil-leġislazzjoni tal-Kommissju tal-Konsumaturi. tal kommissju tal konsumaturi tal tal konsumaturi imxejna pass pass imma dwar il-liġi tal-konsumaturi sta għalijom li jiddeċidu jekk u li l-liġi nazzjonali tal-beħ tapplika jew il-liġi Ewropeja. Xukultant l-Europa tapplika liġi xukultant il-kumpanija ġifiri jew tmur ma dak li xieq u l-konsumaturi jew kella l-kumpanija ma inti ma tistax tagħti tweġiba vaga. Ah, Dziękuję. Grazzi, grazzi ħafna. Nixtieq niskuża ruħi ma'kom eh, għax eh, forsi it-tweġiba ħawditek daqsxejn. Jiena tinħares l-interessi tal-konsumaturi sabiex naċċerta li huma huma il-kondizjonijiet tagħhom m'għandhomx jipparikolaw id-drittijiet tagħhom. U dwar il-kumpaniji u l-liġi komuni Ewropea dwar il-bejħ, aħna edna li fil-prattika dan ir-reġim dana ħajkun alternattiv għal dispożizzjonijiet legali nazzjonali u dana ħintuża minn negozji li ħajkun jistgħu jifmu il-vantaġġi. Jekk huma jwettqu l-attivitajiet tagħhom b'mod transkonfinali dan ħajkun ta' vantaġġ ħajkun ta' benefiċċju għalihom sabiex jużaw dan ir-reġim kontratwali. Ħan nirrepeti ruħi hawnhekk. Hawnhekk irridu nsommu qudiem għajnejna li id-dispożizzjoni legali trid tkun ta' benefiċċju għal konsumaturi wkoll ħanten ruħi hawnhekk jiena nemmen li iva possibbli li namlu reġim legali li jkun ta' benefiċċju għaż-żewġ naħat. Għax anke negozji rridu jifmu li konsumatur sodisfatt huwa konsum li konsumatur li ħajerġa' jiġu jiġi lura ħajjex iktar servizzi. Għalhekk mhux qed nara xi konflitt ċar hawnhekk And from the Greens, Mr. Albert. Sir Albert, al Albrecht. Grazzi ħafna, Sinjura Jorova. Nixtieq nirringrazzjak ħafna tal-spiegazzjonijiet li tajt anka f'dak li għandu xieqsa ma' data protection jiena li nishtiq nkun naf illi lan illi inti fil-fat ktibt dwaru fil-miktub ġifiri li il-Data Protection Package illi inti fil-fat tilħaq il-konklużjoni il tan-negozjati għalija dan huwa punt importanti ma nixtieqx illi dawn is-sitxur li għandna negozjati għal diskussjoni mal-Kunsil ma jkunux bizzejiet, palissa għanna dawk il-negozjat u għanna dokumenti fuq il-mejda rridu niddiskutu u rridu namlu il-negozjat ma jistax ikun nibqaw nipposponu. Inti x'se tagħmel b'mod konkret sabiex il-Kunsil tal-Ministri sal-aħħar ta' din is-sena ikun jista' jieħu pożizzjoni konkreta fuq dan il-pakkett u kif tista' tevita ħalli il-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 Grazzi ħafna l ewwel qabel kollox nixtieq ngħid li jien napprezza dak li jagħmel il-Parlament Ewropew u nixtieq nirringrazzjak personalment ukoll sur Albrecht għax aħna rnexxielna nagħmlu ftit progress lejn il-lana ħari iva l-iskadenza daqt ehm, ħatkun mana u rridu nippruvaw aħna nagħmlu l-affarijiet qabel l-iskadenza minn kejja l-progress ta' diskussjonijiet naf li jem xi problemi pendenti fejn l-istati membri għandhom id-dubi tagħhom fuq kemm is-sistema tal-protezzjoni tad-data tista' taħdem fil-prattika jekk is-sistema mhux ħadd imponi wis piżijiet fuq eh, l-amministraturi tad-data jiena naf li inti kellek xi proposti dwar id-daqs tad-data li hija għandha tidħol fis-sistema dwar kemm il-data eh, kemm din id-data ġiet tidħol f'din is-sistema mill-banda tnippruvaw aħna innaqsu il-peace u mill-banda l-oħra aħna qed nimponu xi tip ta' obligi fuq ir-rapporti li jridu jsiru għalhekk irridu naraw x'jistgħu jagħmlu xi eh, kumpaniji mbagħad dwar il-flessibilità. Il-flessibilità kif uh, Eh, D-dejta tridi trattata fil-istituzzjonijiet pubbliċi, jirridu aħna nirreflettu ir-rekwiziti imponuti mill-istituzzjonijiet pubbliċi u hemm ħafna kwistjonijiet tekniċi u hemm ħafna kwistjonijiet li li huma ta' natura li iktar fundamentali u se jkollna bżonn nirrikonoxxu li lan aħħari Irrid ikollna aħna ħarsin ta' data aktar effiċjenti ma nistgħux xaħan nkomplu napplikaw id-direttiva tal-1909 skużawni 1995 li hija leġislazzjoni issa ostolita li m'għandix tapplika. Sinjura James, Sinjora Komissarju nominat, fir-Renju Unit huma għalu li il-Bank Bonus Cap, ġifiri dan il-limitu fuq il-bonuses tal-bank, kienu għaw taħt l-old hill imma issa tal-limna li dana għaw taħt l-aġenda tiegħek. Għalhekk tliet mistoqsijiet inti tirrikonoxxi li r-restrizzjoni tal-bonuses fi swieq tax-xogħol kompetittiv globali jasal l-iktar zida fis-salari u inti taħseb li l-spejjes fissi dawna jt jirriskjaw li ifallu umbat dwar il-negozjar mill-ġdid inti se tappoġġa tal-bit mir-Renju Unit sabiex ikun hemm repatrazzjoni tal-seta tal-ibek l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja li Eurokrat ma jkomplux jiddaħlu fi dawn il-kontratti privati ta' impjieg u ma jkomplux jindaħlu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 Jena naħseb li meċin fid direzzjoni tajba u jena naħseb li għanna noħorġu bil-regoli b'tan il-mogol tal-imot li ma nippermettux li kunem xi perikoli u li kunem xi riski li jittihdu li ħaj kawżaw biss effetti pozittivi fuq medda sira ta' żmien ma mhux medda twila. U rridu nħarsu drittijiet tal-konsumaturi fl-aħħar mill-aħħar rridu nqogħdu attenti milli jiġu affettwati jiġu mill-quta tal interessi tal-pubbliku. U aħna nafu li din is-sitwazzjoni jista' jkollha impatt fuq l-ekonomija b'mod ġenerali issa dwar eh, tlette mistoqsijiet jiġifier dwar jekk dan it-tnaqqis se jasal għal tnaqqis fis-salarju jekk il-kumpaniji jistgħu jifallu Jiena studjajta din il-kwestjoni u sibt li restrizzjoni fil-bonuses danna jista' jkopri wieħed fil-mija biss tal-impjegati. U dawn huma dawk l-impjegati li huma karigati li jieħdu ħsieb eh, riskju fl-investimenti, ġifieri ma nsibx dan huwa soġġett li huwa daqshekk importanti u dwar id-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja Jiena mhux ħanoqgħod niġġudika l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja kif tafu l-ewwel smieħ sar Iskużawni, l-ewwel każ eh, fil-qorti eh, dan il-proċess beda fi 8 ta' settembru u rridu nistennew sakemm toħroġ is-sentenza mill-qorti u mhux se jiena noqgħod nikkummenta minn qabel dwar il-kontenut ta' din id-deċiżjoni. Grazzi. Mr. Post pizzel. Fissem li pipi sul post Pizzle. Warna f'snar tajab Sinjura Jorova. Ippermetti li ngħid l-ewwel qabel kollox illi il-Kummissjoni qiegħda tippjani li tagħmel reviżjoni ħalli naraw il-leġiżlazzjoni kif qiegħda taħdem u naraw jekk Eh, għalfejn din miex effettiva bażi ta' din il-reviżjoni mbagħad aħna rridu naraw jekk għandniex nitkellmu wkoll fuq il-ħtieġa li naqdu ċertu leġiżlazzjonijiet flimkien. Mistoqsija tiegħi dwar il-liġi tal-konsumatur. Jiena nixtieq inkun naf inti x'bess tagħmel dwar il-bidliet li potenzjalment jistaw ikun introdotti. ma speċifiċi inti beħsibek tifoka fuqhom f'dan il-fitness check? U x'viżjoni għandek ukoll f'dak li għandu x'jaqsam prattiċi li mhumiex ġusti? kemm viżavi ċittadini, il-konsumaturi, kif ukoll prattiċi li mhumiex ġusti u kondizjonijiet fil-kontratti e kif rajna fil-Repubblika Ċeka. Iva, l-ewwel net aħna irridu nifukaw fuq l-implementazzjoni kif suppost tal-direttiva tal-ħarsin tal-konsumaturi. Kif diġa kontet, hija xi ħaġa pożittiva nippropon leġislattivi leġislazzjonijiet ġodda Iżda kultant minħabba id-dati ta' skadenzi li aħna jkollna dispożizzjoni tansa biex nadottaw leġizlazzjoni ġdida forsi aħjar nifukaw fuq l-implementazzjoni tajba tal-liġi li diġa daħlet fis-seħ. Iva, hemm ħafna każijiet mir-Repubblika Ċeka fejn aħna fil-fatt kellna wieħed każ wieħed partikolari li kien kas negattiv ħafna ta' abbuż ta' fiduċja ta' ċittadini li kienu imdaħlin f'snin li kienu mistiedna għal ċertu avvenimenti fejn huma kienu sfurzati illi jixtru ċertu prodotti u dan wassal għal ħafna trauma f'dawn iċ-ċittadini u naturalment anka għal danni finanzjar ġifiri jiena naqbel li hemm bżonn li niġġieldu kontra din it-tip ta' prattika ħalli nkomplu nġildu kontra riklamar illi ma jkunx qed jgħid il-verità u aħna irridu kol nifinalizzaw il-direttiva tal-sigurta u tal-sorveljanza tas suq Dawn huma l-prioritajiet tiegħi U jiena naħseb illi għanna nifukaw fuq l-individwi, fuq ċittadini, fuq bazi individuali fil-politika tal-konsumaturi tagħna fuq ċittadini li huma vulnerabli. U aħna xtaqna illi namlu analizi u namlu starriċ dwar kif il-gruppi differenti ta' ċittadini li huma ċittadini vulnerabli huma affettwati. Umbatt aħna wara li nagħmlu din revizjoni l-analiżi mbagħad noħorġu proposti ġodda leġislattivi. Grazzi ħafna Sinjura Xenalova. Grazzi ħafna Sinjura President Sinjura Jorova. Għawek keda, tarani, nilqak għawek natik merba fosna l-Parlament Ewropew adotta l-ewwel pożizzjoni dwar il-sorveljanza tas suq u l-segurtà tal-prodotti waħna lesti li nibdew issa bin-negozjati mal konsil dwar dan is-suġġett li huwa importanti ħafna l-konsumaturi Ewropej. Sfortunatament dan huwa eh, huma negozjati li kienu mxekklin mill-Kunsill Ewropew u għandna l-ixkil ewlieni li huwa l-artiklu 7 ġifri dwar tikketjar fil tweġibet tiegħek bil-miktub inti ma semmiċ miżuri speċifiċi li jistgħu jikkontribwixxu għal din id-deċiżjoni li għandha tittieħed hawnhekk. ġifiri kif tista' tikkontribwixxi għalli aħna inneħilsu minn din is-sitwazzjoni u noħorġu minn din is situazzjoni ta' staġnar x'passi ħatiħu bħala kummissarju jekk tkun konfermata U x'taħseb kif taħseb il din il-problema li palissa qed naraw f'din id-dispożizzjoni tal-artiklu 7 nistgħu insolvuha. Grazzi ħafna. Aziza kollega Iva jiena nixtieq ngħid illi din id-direttiva hija waħda mill-prijoritajiet tiegħi. Forsi ma sħaqċ fuq din id-direttiva daqshekk iżda din hija priorità. Sar ħafna xogħol fuq din il-priorità Jiena fuq din id-direttiva u naħseb illi tkun ħasra li kieku aħna inwaqfu x-xogħol in ġenerali fuq din id-direttiva minħabba li weħilna fuq artiklu wieħed kejja li artiklu importanti. Ħanagħmel xi ħaġa li forsi ħajdispiċini iktar l qudiem però ħanti komplet possibiltajiet ta' affarijiet li nista' nagħmel u nittama illi m'intix ħasinduna bl-iktar waħda li kieku toġob lili. jiena naf li ma kienx hemm evalwazzjoni tal-impatt għal bidliet li jistgħu jkunu introdotti fl-artiklu 7 kien hemm min talab għal din l-evalwazzjoni tal-impatt. Ġifieri din hija xi ħaġa li aħna nistgħu nagħmlu u dan l-evalwazzjoni tal-impatt għandu jwieġeb il-mistoqsija dwar kif dan it-tip ta' tikketta tista' taffettwa l-effiċenza tal-regolament illi għandha lan li tejjeb is-sigurtà tal-prodotti. Dik kien l-ewwel alternattiva ġifieri nagħmlu evalwazzjoni ta' ta' impatt u mbagħad li aħna nibdew nargumentaw mal-istati membri u niddiskutu mal-istati membri dwar il din il-proposta kiex proposta tajba jew le. U kif aħna nistgħu naslu għall-adozzjoni ta' din il-proposta regolament. regolament Alternativa oħra hija li naqbdu nleħ l-artiklu 7, li naħseb li din hija ipotesi biss minħabba fil-verità ma naħsibx li nistgħu nagħmluha ħajkun hemm min ħajopponi u din mhix fil-kompetenza tal-Kummissjoni Ewropea laqqas u t-tielet alternattiva hija li nirtiraw il-proposta li jiena eh, mi di mi xi ħaġa li aħna nixtiequ nagħmlu ħabba li dan waqt legali li għandna bżonnu sar ħafna xogħol diġà dwar Eh, din il-proposta legislativa ġifiri għan nixtieq li jkun hemm l-evalwazzjoni tal-impatt u mbagħad nerġgħu nibdew bil mal-Istati Membri. L-aħħar mistoqsija żgur mhix l-inqas minnaħa tas-sur Rochefort. Grazzi ħafna, Signora Jorova. Nirringrazzja aktar li inti qed li ta' taħdem favur ħarsien tal-konsumatur u għedx ħajkun l-prioritajiet tijak mux tassoltu illi xaħat bħalek li għandu l sfontu u l-istoria tijak jatemmek fil-kompetu li u kossib il-ħarsi tal-konsumaturi. Nishtiq insaqsik fuq l-impen tijak in partikolari u nishtiq illi insaqsik u kol fuq il-pjattaforma Ewropea li ħat intuża sabiex insolvu diskwiti anka fuq l-internet. Tista' eh, titħol daqxej fiktar dettal fuq l-ODR, fuq l- l-online dispute resolution minħabba illi dal-waqt ħajkunu eh, sforzati li aħna nsolvu dawn kwistjonijiet li għadhom pendenti, jina naħseb li huwa kruċjali, importanti ħafna għalina illi namlu dan minħabba li aħna ħankunu għedin ħsieb kwistjonijiet legali wkoll, pero jina naħseb li l-ħarsin tal-konsumaturi għaxa ħaġa importanti ħafna iżda l-ewwel qabel kollox l arbitraċ u l-medjazzjoni huma importanti ħafna u għalhekk din il-pjattaforma hija daqshekk importanti. Grazzi. Grazzi. Ippermettu li insemmi nota personali għal boħra jina ħdimt fiħdan il-ministerju, ġifiri kontat nieħu ħsib propju ix-xogħol li kien involut meta toħloq pjattaforma sabiex tintuża mill-miljuni ta' nies. Ġifieri jew is-sistema tkun ħalfiċenti u tintuża jew le. Ġifieri fuq eh, dan li ħollu jorbot l-investiment li jisir fuq pjattaforma bħal din jiena konvinta li sistema tal-ODR hija sistema tajba illi tista' tintuża ħafna miċ-ċittadini u anka mill-kumpaniji. U naħseb illi s sistema kif li bħalissa ħna qegħdin għaddejjin bl-analiżi tagħha u um, fil-fatt diġà ħadna analiżi ta' nies illi kienu diġa bdew jużaw din is-sistema r-riżultati ħarġu matul is-sena d-dieħla u naħseb li m'għandix nieħu impenn minn issa iżda għandkom tkunu tafu li fis-sena fis-sena d-dieħla din is-sistema ħatkun disponibbli għal prezentazzjonijiet, dimostrazzjonijiet, ħalli naraw kif din is-sistema tista' taħdem u aħna serħulna moħna illi din is-sistema se tkun disponibbli bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri jien naħseb illi dan ix-xogħol ħajjimxi tajjeb ħafna u naħseb illi fil-bidu tas-sena d-dieħla aħna ħankunu nistgħu nippreżentaw din is-sistema fil-Parlament Ewropew u s-sistema mbagħad tista' tibda taħdem dal-waqt. Grazzi ħafna tweġibiet eh, tal-mistoqsijiet minnaħa tal-membri tal-Kumitat. Imkos ħanaddu għal-mistoqsijiet minnaħat tal-Komitat FEM, aħna qegħdin daqsxejn tar tista' aħna xorta waħda għan nisimgħu l-mistoqsijiet kollha minnaħat tal-Kumitat FEM u kolla ndumu daqsxejn iktar milli previst. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Ford, grazzi ħafna lilek, Sinjura Jorofa. Sfortunatament aħna ma tantx għandna ħafna ħafna ħina dispożizzjoni tagħna, però għalina importanti li aħna jkollna dan din l-opportunità sabiex insaqsuk dan informazzjoni dawn mistoqsijiet u għalhekk nixtiequ aħna nitkellmu fuq is-suġġett importanti tal-ugwaljanza bejn is-sessi. Nixtieq li nibda mill-ewwel bil-kollegi li huma previsti li jitkellmu nibdew bis-Sinjura Legrip fisem l-IPP jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President. Il-portafol tijak, Aziza, kummissarju nominata, issemmi għall ewwel darba b'mod espliċitu l-ugwaljanza bej sessi Fit-titlu. Aħna nafu li minkejja dan dan u mill-valuri l-iktar importanti għall-Unjoni Ewropea xortu waħda l-ewwel darba li qed jisimha b'mod espliċitu issa. Mistoqsija tiegħi dwar l-ammont ta' nisa li jkunu preżenti fil-boards tal-kumpaniji, inti qed li bessibek taħsem iktar dwar dan, inti xa tagħmel sabiex naħdmu iktar dwar dan il-punt. Kif ħataħdem fl-imkien mal-Kunsill aħna fih dan il-Parlament? Diġà, il-ħakna eh, riżultat pjuttost bilanċat u nixtieq li verament inkomplu mantnu dan it-tip ta' progress li l-ħakna sissa x'ħat tagħmel iżda inti b'mod konkret. Grazzi ħafna Sinjura Legrib ta' dik il-mistoqsija dwar il-proposta ta' Women on Board. Jiena nixtieq ningrazzja l-Parlament Ewropew għall approċ pozittiv li kellu dwar din il-proposta u għall appoċ li tawna. Jien naħseb li hemm ħafna u ħafna eh, ejdut dwar din il-proposta. Kulħadd qed jgħid Minħabba li kien hemm ħafna u ħafna informazzjoni li kienet tkun iċċirkolata mill-mezzi tax-xandi u l-Kummissjoni kienet isa tidher li ħat iddetta li l-kumpaniji kemm għandu jkun hemm nisa fil-bord tad-diretturi. Iżda jiena ma qrajt tal-proposta ħsibt li mhux biss tista' tkun proposta effettiva iżda li għandna bżonna din il-proposta li tista' żid l-opportunitajiet tan-nisa illi jkollhom iktar preżenza fil-bord ta' diretturi dan il-kumpaniji u għandna possibiltajiet li nimplementawha sewwa din il-proposta. Jiena ħankompli nin-negozja dwar dan is-suġġett flimkien mal-Kunsill u ħanerġa' nanalizza l-effettività u l-implementazzjoni possibbli ta' din il-proposta. Lan ta' din proposta huwa ċar jekk hemm 60 fil-mija ta' nisa illi jigradwaw b'suċċess mill-università x'isir minnhom minħabba illi mbagħad il-preżenza tagħhom fuq l-ola livelli ta' tmexxija tal-kumpaniji huwa numru baħx ħafna. Ġifiri, aħna irridu niprovaw nsolvu din il-kwistjoni, jina ħanerġa niftaħ dan il-punt fuq l-agenda, nikkomunika mal istati membri, speċjalment dawk l-istati membri qegħdin iwaqfu il-progress u nixtieq nispjega lil dawk l-istati membri li din hija proposta sivja ħafna. U ħan iprova wkoll nbiddel pożizzjoni tal-istati membri ma fadallix iktar ħin iżda nista' nitkellem dwar dan iktar qudiem. Grazzi sa jmiss li Sir Leichtfried mill-SND. Grazzi Signora Eh, kummissarju, l-unika raġel fuq l-lista ġifiri nasib mill-għod tista' tinduna bija. Jiena nixtieq nirringrazzja l-kollegi li tkellmu wkoll fuq l-ammont ta' nisa li jistgħu jkunu fil-bord tad-diretturi. Nixtieq li inti tgħidilna daqsxejn b'iktar dettall. x'inhi timetable, x'taħseb fuq il-pożizzjoni differenti li għandu l-Parlament Ewropew u li għandha l-Kummissjoni. X'inhidu fuq l-eżenzjonijiet, l-eċċezzjonijiet, is-sanzjonijiet. Dik hija l-ewwel mistoqsija tiegħi, it mistoqsija tiegħi hija dwar id-direttiva tal-maternity leave. Inti ma semmejtiex li fit tweġiba bil-miktub, naħseb li rridu nħdu pożizzjoni ċara fuq din il-kwistjoni. Dan il-lif huwa maħsub pal-ommijiet tal-missirijiet kif beħsibek inti zom eh, il-ġlida favur l-anijiet ta' din id-direttiva l-ewwel qabel kollox. Grazzi. Grazzi ħafna. Iva, dwar timetable jiena nixtieq illi din proposta tkun adottata matul is-sena diħla minn xanqot nidħol fid-dettall u nikkompromettu ruħi fuq data partikolari, però dan huwa x-xogħol tiegħi u d-dmir tiegħi skont dak illi tani bħala mandat is-Sur Juncker. Issa f'dak l-għandu x'jaqsam mas-sanzjonijiet. L-għażla tas-sanzjonijiet tirriżulta fil-kompetenza tal-Istati Membri. L-Istati Membri li fil- kellom jaslu fil-kompetenzi tagħhom xantu jkun propost l-istati membri għandhom ħafna flessibilità dwar kif għandhom jihdu ssib din id-direttiva u kif għandhom jimplementawa. Aħna nafu wkoll illi hemm dispożizzjoni ċara li qiegħda tajt li l-kwalifiki jistaw kunu l-kriterju ewlieni. Umbagħad jekk il-kriterju tal-kwalifiki ikun sodisfatt minn iktar minn kandidat wieħed il-priorità ħatinata lil dak il-grupp li huwa nqas rappreżentat. Jiġifieri huwa importanti li naqraw sew il-proposta ħalli naraw kif dan jista' jkun implementat fil-prattika. Issa dwar maternity leave jiena nixtieq li nerġgħu nibdew niddiskutu dan is-suġġett mill-ġdid. Naf illi jekk nitkellem f'termin ġenerali mhux biss in-nisa żdanka l-irġiel għandhom jitħallsu u jingħataw l-opportunità li jieħdu E, ċertu periodu ta' żmien bħala vaganzi jihdu s ssib it-tfal, ġifieri naħseb ir-regoli għandhom ikunu modifikati dwar il-maternity leave. Grazzi ħafna issa għanna is-Sinjura von Stork. Grazzi ħafna għabekeda, Sinjura Jorova. Meta kontet titkellem fuq e, l-ugwanjenza bejn e, is-sessi, aħna qegħdin nitkellmu fuq il-fatt illi eh, qegħdin nitkellmu ħafna fuq gender mainstreaming. Inti x-tifem bil- kelma sessi. Inti allura taħseb il-kelma gender edha tiddiskrivi n-nisa u l-irġiel għalfejn issa miflok sessi edin nejdu gender. Jew nkella b'gender din referu għal xi ħaġa oħra, din referu għal varjetà differenti ta', ta identità sessuali. Jekk dan huwa il-fatt, ma taħsbux li jista' ikun ta' diskriminazzjoni għanna bżon il-kwota sal kulħadd il-Facebook fil-Ġermanja fil-fatt identifikaw xi sittin eh, identità sessuali differenti. Il-gender hija kwistjoni ta' kif wieħed iħossu jew ta' x'inhuwa verament wieħed. U allura inti xi tħossok illum? Já jsem trošku zaskočena tím, jak jsou v Německu pokročilí s počtem pohlaví. E, netušila jsem dodnes. E, e, Daqxin imħazba bil-numru ta' genders illi semmejt intiljan fil-Germania, xini għal-ideja tijaj tal-kelma gender? Ma naħsibx ħanqot niprofa nidħol fl-analiżi lingwistika ta' din il-kelma u kun motta kif qed tintuża minħabba illi jista' jkun illi mhux ħanasal fejn nixtieq nasal, iżda dwar l-gwaljanza bejn il-sessi jew gender equality jekk bħala kunċett dan għalija jfisser l gwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel minħabba li tradizzjonalment u fizjoloġikament kienu differenti u dejjem kienu dejjem hekk kienet. Issa il-kelma gender fil-portafol tiegħi huwa li jirna rrid niżgura li kulħadd ikollu l-istess opportunitajiet fl-aċċess għall-edukazzjoni, fl-aċċess għas-suq tax-xogħol, fl-aċċess għal pożizzjonijiet ta' ġestjoni, ta' kumpaniji, aċċess għas-servizzi l-istess opportunitajiet illi għandhom l-irġil għandhom ikollhom in-nisa. Jiena hekk nifhimha, ġifieri hemm ċertu affarijiet illi m'għandhomx jinbidlu, ma naħsibx li għandna nippruvaw ninbidlu minħabba illi dawn fit-traduzzjoni tagħna dejjem hekk kienu. Iżda rridu wkoll noqogħdu attenti, pereżempju, id-differenza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel. Jiena ma nistax nifhem għalfejn jiena bħala mara li jiena kwalifikata daqs raġel fuq l-istess livell għandi naqla inqas minn raġel fl-istess pożizzjoni li għandu l-istess kwalifiki. Jiena personalment diġa' ħabat wiċċi ma' ħafna każijiet fejn ma konċ biss qed naqla inqas paga, iżda ma konċ qed inkun stmata, ma konċ eh, qed inkun irrispettata, jiena qed nitkellem fl-esperjenza tiegħi fuq l-esperjenza tiegħi fil ministeri jiena verament kont offiża minħabba din it-tip ta' esperjenza u jiena naħseb li propju dwar dawn il-punti rridu nifukaw il-ħidma tagħna. Grazzi ħafna issa Sinjura Berder fissem il-grupp Alde. Grazzi għetna irbu it-tmim ta' din is-sessjoni komplikata ħafna. Issa fil-tweġibit bil-miktubu fil-istqarija tal-bidu inti għet li importanti ħafna nġiddu kontra l-violenza li waħda mill-prioritajiet tijak kienet li aħna nkomplu nġiddu kontra l-violenza fuq fu nisam Tista' tagħtina aktar dettalji dwar dan l-approċċ Ewropew x'jista' jinvolvi u x'tip ta' approċċ jista' jkollok inti sabiex tħeġġeġ il-koordinazzjoni bejn id-Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni differenti u inti kif ħataħdem ma' DG Home ħalli bekk tkompli timplementa l-istrateġija Ewropea ħalli nippruvaw nevitaw u neqirdu għal kollox it-traffikar tal-bnedmin u dan li għandu jsir suppost s-sena 2016. Grazzi. Jiena naħseb li l-vjolenza fuq in-nisa għandna n neqirdu din it-tip ta' violenza u naqsuha permezz ta' xogħol li jsir fil-kontinenti kollha. L-Unjoni Ewropea hija l-entità li tista' tiggarantixxi id-drittijiet fundamentali lil ċittadini u l-Unjoni Ewropea għandha s semma laħina anka barra mill-Unjoni Ewropea speċjalment f'dawk il-pajjiżi fejn il-vjolenza fuq n nisa hija xi ħaġa illi issir ta' kuljum. Jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha l-opportunità illi Tirrispettaw iż żomm mal-Konvenzjoni ta' Istanbul illi kienet iffirmata f'Ġunju. U jiena kuntenta illi kien hemm 22 stat membru li diġà firmaw din il-konvenzjoni tmien stati membri irratifikaw din il-konvenzjoni, nixtieq nappella l-istati membri kollha sabiex jirratifikaw din il-konvenzjoni. Forsi nistgħu nimmaġinaw li jkollna proposta li toħroġ minna tagħna sabiex aħna niġġieldu kontra l-vjolenza fuq in-nisa. Jina naħseb li parzialment dan huwa suġġett li aħna qegħdin inkopru permezz tad-direttiva tar-reati kriminali sa fejna fien Fi-Spanja, per eżempju, hemm leġislazzjoni speċjali li hija maħsuba sabiex b'mod speċifiku tiġilet kontra l-violenza fuq in-nisa. L-Istati Uniti wkoll għandhom leġislazzjoni simili li hija speċifika kontra l-violenza fuq in-nisa, però jiena ma naħsibx li għandna biss nieqfu fuq il-livell leġislattiv, naħseb li għandna mur lilin minn hekk u nappellaw lis-soċjetà kollha li m'għandix tittollera bl-ebda mod il-violenza fuq in-nisa u qatt m'għandha taċċetta bħal xi ħaġa normali. Tiene la palabra la signora Ballina. Al grupp tal-Guma, signora Majina. Grazzi eh, Għamar s-sanit tajjeb fl-2015 l-Unjoni Ewropea se jkollha bżonn toħroġ bi strateġija ġdida għall gwarjanza bejn nisa u rġiel hija ħaġa eh, kritika, differenza fil-pagi, xogħlijiet, differenzi fl-impjiegi bejn nisa u rġiel, kif ukoll ħtieġa li niġġieldu il-violenza tal-irġil fuq in-nisa fejn għandna ċifri tal-biża fil-fatt. Violenza kontra in-nisa eh, ħaġa li tħassibna. Kif se niżguraw l-istrateġija l-ġdida jkollha bażi solida u b'saħħitha li drittijiet tan-nisa u violenza bejn nisa u irġiel fi drittijiet riproduttivi violenza kontra l-irġiel u indipendenza mm, ekonomika jkunu jistaw jgħinu li jirrispondu għall sfidi x-strategija se t-introduċi sabiex nsaxħu li komplementaw u nsaxħu il-qafas legali fuq ugwaljanza bejn nisa u irġiel u finalment ser tagħmel xi ħaġa sabiex niżguraw finanzjament sostenibli adekwat sabiex nappoġġaw organizzazzjoni tan-nisa u ħalli niżguraw l-eżistenza tagħhom fl-Ewropa. Grazzi jekk tikkonfermaw li pala kommissarju għal uguaglianza bejn nisa u irġiel nadotta dil pożizzjoni meta nitkellmu u nadottaw strateġija fuq opportunità ta' ugwali u nipromovu programmi għan nisa fis-soċjetà, però din l-istrateġija l-ġdida għandha tkun ibbażata fuq data perfetta li tirrifletti realtà għandha tkun ibbażata fuq partnerships b'saħħitha ma daw kollha illi jistgħu iħallu impatt fuq is-sitwazzjoni tan-nisa. Kemm jekk huwa l-amministrazzjoni statali u organizzazzjonijiet mingħajr eh, fini ta' profitt, opinjoni tiegħi l-istrateġija għandha tinkludi pjantazzjoni li foka fuq miżuri leġislattivi Ma rridx noqgħod insemmihom issa għaliex dawn idu kun riżultat ta' diskussjoni. DigiJust għandha r-rizorsi tagħha għal diversi programmi ta' poċ u jkun wieħed mill responsabilitajiet tiegħi li niżgura illi flus minn dawn il-fondi jintużaw għal proġetti u Pjani speċifiċi. U sabiex ukoll jidu sabiex naraw reviżjoni bżon juża jew le. Għaliex l-istrateġija parti da dak li semmejt għandha tinkludi responsabilta ta' parti interessanti spesso għal-grupp tal-ħodor Senjura Is-Sur Reintke. Is-Senjura Reintke. Grazie, Signora President. Sinjura Irva, kollegi, konna għedin nitkelmu dwar eh, nisa fuq il-bordijiet u proposta dwar dan mis-sosjeti għajja dwar rappresentazzjoni gwali ta' nisa u rġil fil-Komissjoni nifissa fil-fat, għatem ħafna xoħal xissir, il-mistoqsija tiegħi kif se ninforzaw dal-prinċipji fil-Komissjoni Ewropea fi DGs differenti u anka brabta ma' rappresentanza gwali tal-Komissjoni li Tafu li kien frustrazzjoni kbira illi kien diffiċa l-Istati membri illi jaħtru nisa għal dal-Kommissjoni se tibdew inizjattiva qabel l-elezzjoni li ġejjin fejn indirizzaw l-Istati membri sabiex jipproponu mara u raġel sabiex kunu l kommissarji li jmiss għal leġizlazzjoni li jmiss sabiex nizguraw eh, ugwaljanza u sabiex intemmu jekk hemm konfiżjoni bejn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 Eh, kommissar. Għal parti tal-mistoqsija naħseb il-Kommissjoni għandi tagħti eżempju illi meta rajt il-percentaġġ nidil 28 bibra minn iċċerta eh, qed niskemmu fuq ċifra li hija taħt il-limit u ta' nisa fuq il-bord u Iċtajt id-direttiva u rajt malaj malaj lejn iċ-ċifri marbuta ma' DGs. U kif post differenti se jkun okkupati, ġifira boħra Iva u taħt il-limitu, ħafna taħt il-limitu. L-impenti għajja daqstanta unekku illi jiena ser nkun qed nippreżenta proposti fil-dajn il kummissjoni sabiex nżejt il-rappresentanti tan nisa fiħdan il-Kommissjoni, Iva. Fuq il-Kommissarju Lejmis nasib, il-Kommissjoni Lejmis nasib ħaġa li edha l-Botswis. Għaxadna konferma konfermajna din il-Kommissjoni, pero nwedek li nibqa niproponi dawn il-numri u dan il-numri se jizdidu u għadar boħra grazzi tal-li rekomandajt il-ktib zgur sa naqraħ fil-fat. Grazzi issa jmiss eh, l-Onrevoli Ajuto, grazzi President, Kommissarju, fl-Europa, kif taf, hemm diżugwaljanza bej stat membru ieħor fuq livell ta' partiċipazzjoni tan nisa fis-suq tax-xogħol. Mod partikolari għall-ommijiet. Eh, l-aspetti marbuta mal-twelit ta' tfal Eh, fil-krizi u jaċċentwaw ruħom, u anka il-pozizjoni ta' ommijiet, kun għadhom kem saru ommijiet. il kun hemm servizzi sabiex wieħed iħalli tfal eh, hija ħaġa importanti sabiex eh, xaħat ma jitlif xogħol u jidħol fis-suq tax-xogħol. X'interventi konkreti tista' tatwa l-Unjoni Ewropea sabiex il-pajjiżi li l-aktar huma qegħdin lura ngħinuhom u kol meta għati jis li l-utenti ħafna drabi kollom iħalsu bil-kbira għal child care kif nistaw naġevolaw struttur alternativi u namlu um, disponibli anka għal dawk li filħu lanqas. Grazzi ta' dawk il-mistoqsijiet. Ħafna qabel il-kriżi kien eh, fatt magħruf illi kien eh, kelma fis-soċjoloġija u l-ekonomija u kelma kienet feminizzazzjoni il-kriż feminizzazzjoni u disparità. Il-problema komplet tikber minħabba l-kriżi u dan huwa konfermat minn data b'saħħitha. ċifri li juru l-kondizzjonijiet tan-nisa saru ħafna marru għallar aktar minn hekk meta niġu għall-ommijiet. Ġa semmejna il-lif ta' maternita u l-fat li għanna nkunu f'pożizzjoni illi nappoġġaw l-om jew il-missier fil-fatt ma naħsibx li hija kwestjoni ta' lif ta' maternita biss, so diffiċli għal-mara illi toħroġ minn situazzjoni, situazzjoni situazzjoni skomda fej tibda tiħossib anka l-ġenituri tagħha stess, dan huwa fenomenu ġdid. Daw in-nies għandhom xogħol, però jinsabu situazzjoni diffiċli u rajta fil-prattika din. X'inhi s-soluzzjoni nistgħu naraw? Soluzzjoni waħda ċara fil-fatt U soluzzjoni li nużaw il-fondi strutturali, speċjalment il-Fond Soċjali Ewropew, li ħaġa li ħdimt bija anka fil-passat għaliex dan huwa dawn huma flejjes li m'għandhomx jintużaw bis sagġi da kontra l-faqar imma femminizzazzjoni tal- ħajja fil-familja u l-karriera, fondi użati mill- is sati membri għandhom jorbtu mal-serjetà tal-problemi qudiemna Nti għad bil raġun li problemi mhux l-istess fis-stati membri kollha. Daqstant ejja nesploraw l-possibilità li nużaw l-użu tal-Fond Soċjali Ewropew u naraw nistgħux nużaw mal-dan uh, il-għan. l onrevoli Morvaj? Grazie ħafna, Signora President komissarju nominat pal avukat qabel miegħi illi dwar eh, drittijiet ta' minn ħaddem dan huma drittiet fundamentali li hemm bżonn inħarsu taqbel miegħi fuq dan u fl-istess ħin. Din hija mistoqsija dwar opportunitajiet ugwali għaliex abbużi differenti ta' drittijiet ta' ħaddiema li huma diretti kontra nisa jew li għandhom impatt aktar serju fuq in-nisa speċjalment għaliex dawn għandhom responsabiltajiet fil-familja hawnhekk eh, għandif maħi ħinijiet ta' xogħol li kollok eh, lif mix xogħol u possibilità li li tiġi pjanat jew li eh, nisa jitilfu xolom, jew biza jitilfu xolom, u l-istress illi jinħolloq b'riżultat ta' dan u li ħalli impatt fuq il-ħajja ta' dan in-nisa. X'qed tippjana li tagħmel brabta ma' dal-fenomenu li affettwa miljuni ta' nisa madwar l-Unjoni Ewropea speċjalment fi siti membri ġodda bħal pajjiżi l-Ungerija. Existují práva zamjasnavatelu i zaměstnanců. Hemm drittijiet ta' min iħaddem u anke tal-ħaddiema u hemm sforzi mill-Istati Membri kollha u jien attendejt diversi diskussjonijiet u naf li hemm sforzi sabiex insibu bilanċ bejn drittijiet ta' minna ħaddem minna ħawm ta' minn jaħdem tal-ħaddim minna ħal-oħrejna pal avokat najtiva għal-mistoqsija tijak. U dan huwa dwar il-bilanċ meħtieġ bejn iż-żewġ drittijiet sabiex minn ħaddem ikun jista' jaħdem u eh, il-ħaddiema li jkun jista' jagħmlu xogħolhom. Dwar impatt fuq nisa, stress eżaġerat, impossibilità, li wieħed jieħu lif mix-xogħol, Dawn huwa problemi illi hawn huma ikkawżati mis-soċjetà moderna li timponi ħafna stress fuq in-nisa u rekwiżiti wkoll u naħseb l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel eh, kampanji ta' formazzjoni jew u tadotta leġislattiva leġislattivi nisa nżaw anke l-Fond Soċjali Ewropew. Għaliex hemm diversi fondi allokati għal dan il-qasam u anke flunkerija sabiex il-pajjiż ikun jista' jtejjeb il-kondizzjonijiet dan ir-rigward. Irridu niżguraw il-part-time jintuża aktar minn dal-gruppi ta' individwi li dwan anka aktar faċilitajiet eh, fejn tfal ta' qabel li ta' tal-iskola jistaw jinġabru dawn ma' kolla għodut li nistaw nużaw. For the EPP group. Eh, Grazzi għal PPE, eh, Signora Grazza Bilt. Grazzi, Signora President, Madam Jurova, nittama jirnexxilek issa mm, tasal sal-axħar l-axħar mistoqsijiet traffikar l-isfruttar sessuali, violenza domestika, il-mutilazzjoni ġenitali ta' nissa, grazzi tal semmejtom dawn, iġifiri dan għam. xi ħaġa vera terribli li tisseħ. Inti għamil tagħmel flimkien ma l-istati membri sabiex inti taċċerta li huma jimplementaw id-direttiva fuq it-traffikar tal-bnedmin fuq il abus ta' tfal u l-isfruttar ta' tfal kif ukoll l-Ordni Ewropea l-Protezzjoni b'mod partikolari għal mm, bnet u uh, tfal iż-żar u mbagħad inti qed li ħadd irratifika l-Konvenzjoni tal-Ewropa dwar dan is-suġġett u jekk jogħġbok ċittamelek u inti wkoll lesta li tħeġġeġ l-istati membri b'mod urġenti li jirratifikaw il-konvenzjoni u inti semmejt li t tippreżenta strateġija komprensiva sabiex tnaqi u tippreveni l violenza kontra n-nisa jekk joġbok tista' tkun iktar konkreta bi azzjoni iktar speċifiċi. Eh, grazzi. Tak, jak už jsem říkala, eh, budu... Grazzi Kif diġa tilkom, jiena se nassigura li il-konvenzjoni tiġi ratifikata mill-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea, peress li jiena naħseb li dan huwa pass eh, verament importanti l qoddim mhux biss dwar il ħarsin tar-regoli, imma sabiex eh, namlu l-pubbliku konxi tal-fatt li mhux normali li nkunu violenti kontra n-nisa u eh, l-bniet naħseb ma naħsibx huwa possibbli li inneħħu kompletament din il-violenza sfortunatament ma nistgħu nużaw l-istrumenti kollha leġislativi u mhux leġislativi r-ratifikazzjoni tal-konvenzjoni l-ewwel ħaġa li nixtieq ehm, nisħaq fuqha u jiena nixtieq eh, mela nagħmel pressjoni fuq l-istati membri ħalli ratifikaw din il-konvenzjoni. il konvenzjoni Bis-sena li ġejja jiena nixtieq norganizza ftit dibattiti dwar violenza kontra n-nisa u dawn id-dibattiti għandhom jagħtu toġiba l-mistoqsija dwar jekk hemm bżonn li nadotaw leġislazzjoni speċjali kif għandhom fil-Istati Uniti. Għalhekk din apparti ġifieri tax-xogħol fuq l-istrateġija għall l-opportunitajiet tindaqs għan-nisa dina tkun tweġiba l-mistoqsija x'tibta passi leġislattivi huma meħtieġa. Punt ieħor, jiena naħseb li vera importanti ġifieri sabiex naraw kif l-istati membri huma stess jaħarsu lejn dan is-suġġett ġifiri violenza kontra n-nisa u sa limma punt huma dawn u hija din il-violenza kwalifikata bħala rejati Ġifri jekk hemm xi jrid ikun hemm pieni iktar ola l-vjolenza kontra n-nisa kontrarju ta' violenza normali. Mbagħad hemm il-meżuri preliminari għal każijiet ta' violenza domestika jew miżuri ta' prevenzjoni sa' dal-ħin tiegħi iva l-aħħar kellima mill-SND, Signora Arena. Grazzi ħafna, grazzi Sinjura President, nishtiq nirringrazzjak tal-li eh, inti permetti li nalaq eh, da din dan id-debattitu rifil ħin l-mistoqsijiet dwar il-lif mm, maternità. Hemm test eh, li jeżisti bħalissa li jena nasib li tista' inti tejn li dana jagħmel progress malajr ħafna dana jinsab eh, qudiem il-Kunsill u eh, dan huwa l-frott ammont importanti ta' xogħol parlamentari u jekk aħna mela ħnibdew fuq siq tajba nistgħu niżaw dan id-dokument sabiex inħaffu l-affarijiet bħala tieni punt. It-tweġiba tiegħek għal mistoqsijiet bil-miktub inti suġġerejt li l-ħidma fuq l-istrateġiji antiki wassal iva l-xi bejn in-nisa l-irġiel li ma xie xi t-sir tissir inti semmejt affarijiet pal pereżempju il-limitazzjoni ta' faqar il- diskrepanza li hemm eh, fis-salarji bejn in-nisa u l-irġiel. Inti kif ħadd ikkonvinċi l-kollegi kollha tiegħek fil-Kummissjoni fuq il-mainstreaming tas-sessi għax dan jikkonċerna l kulħadd il komissari kollha ħajaddu mis-smih u nafu li jem min għandu problemi bi opportunitajiet indaqs. Takže jasna odpowiedź ano chci pracovat dále s návrh. Iva, it-tweġiba tiegħi, Iva, jiena nixin kompli naħdem fuq il-proposta li palissa tiġi diskussa mill-Kunsil, jiena se niddiskutu dan ma' Sinjura Tissin ukoll peress li dan kol, għandu xaqsam l impjik u jiena nishti u kol naħdem fuq l-ostakli proċedurali. U issa il-proposta donna li ila mblukkata u għanna nerġaw niftħuwa, niddiskutuwa. U dwar l-istrateġija u kif nistaw aħna nissiguraw li l-istrateġija tkun effettiva xistaw nagħmlu? Mela, jekk ma jkollniex eh, proposti speċifiċi nistgħu nagħmlu għal salarjien daqs eh, il-violenza, aċċess tal-edukazzjoni, saħħa, kura tas-saħħa u problemi oħrajn mhux eh, nidħol fid-dettall hawnhekk, jiġifieri mingħajr ma nkun speċifika dwar dawn l-oqsma mingħajr ma jkollna soluzzjonijiet speċifiċi u skadenzi u eh, minnar dawn l-istrateġija mux ħatkun effettiva għalek dak li nistan wedkom għawnek li jina mux senħeji strateġiji ek sabiex ikollna strateġiji biss. Mbaħt li eh, strateġiji li ħajintezzow, jintezzow jina nishtiq li l-strateġiji kolla jkunu effettivi ma nixtieqx li mbagħad jintesew. Grazzi ħafna, grazzi ħafna sinjura Jorova għal tweġibiet li jenti tajt għatlet blokkiet ta' mistoqsijiet naħseb ismiħ kien tajje ħafna. Issa għandek ħames minuti nixtieq nitolbok sabiex iżomma dawn il-ħames minuti għax diġà aħna qed nittardjaw. Membri onorevoli, presidenti, Jena, issa, jgħid eh, wara tliet sigħat ta' diskussjoni, imma il diskussjoni kienet interessanti ħafna, interessanti li nisma' l-mistoqsijiet eh, tagħkom u li ġejt permessa nagħti tweġibiet kif kom jiena mhux persuna li naħdem ma' ċivil, imma jiena bnidma li naħdem fil-politika ġifiri forsi intkom tal-opinjoni li ma kontx dettaljata wis eh, fit tweġibijiet eh, tijaj imma jena xtaqt narrafkom jena min jena xinu ma l-opinjonijiet tijaj fuq eh, għat ta' kustjonijiet speċifiċi li jaqaw taħt il-portafol ta' ġustizja rizzi tal-komissionaturi u sessi u jena tantina jiena li jinsejt eh, mela eh, noħroċ id-diskors tijaj sabiex eh, namel l-istqarrija tal axar nittema li muxħa ninsa xi affarijiet imma jekk ta' tuni din opportunità sabiex nsir il-kommissarju għal dan il-portafol daqshekk importanti u li l-azzjonijiet jorqtu nil kull ċittadin fl-Unjoni Ewropea. Jena ħankun vera lesta li eh, ikolli diskussjonijiet fuq il-kustjonijiet komuni, fuq il-kustjonijiet li għandhom xaqsmu għall-interessi komuni u jiena ħankun ferm kontenta li nkun nista naħdem ma'kom ma il-koll u nittama li il-kooperazzjoni tista' twassal fuq medda sira ta' żmien riżultati interessanti. Grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzjakom għal din l-atmosfera sem kemm daqshekk sabiħa jiena ma stenniċ li ħadkun hekk l-atmosfera.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 għal-minuta. Grazzi ħafna. Nixtieq nesprimi l-opinjoni tiegħi fissem il-Kumitat Ġuri ġifiri li għanna bizzejiet informazzjoni, bizzejiet tweġibiet li ħaj permettulna naddu għal valutazzjoni jew l-istadju ta' valwazzjoni ta' din il-proċedura jiena smajt bi interess partikolari l-opinjoni tijak fuq e, il-liġi privata internazzjonali kif ukoll fuq il- il-punti tal-ħarsin tal-konsumaturi kien hemm punt wieħed biss fuq l-organizzazzjoni se jkun hemm laqta valwazzjoni fis-sitta u nofs li ħassir fil-sala ASP 5G3 u jiena qed nistidna l-koordinaturi tal-Kumitat Ġuri sabiex niltaqgħu fis-sitta fl-istess sala. Dak li xtaqt ngħid jiena minna ħatijaj, grazzi. Surma Morris, Iva, fissem il-Komitat Liben, nishtiq nir ingrazzjak Sinjura Runeorova, membri, nishtiq nir Uh, Iva, aħna ħadna nota tal-impentijak li taħdem mod koordinat uh, ma' Virxi President Timmermans fuq l-istat ta' dritt u drittijiet ta' eh, bniedmin u fuq Ansinger Putin u koll u Puttinger Iva li taħdem ukoll flimkien magħhom u eh, taħdem ukoll fuq direttiva u li liġi għal ta' kontra diskriminazzjoni Iva hemm dawn il-portofolli eh, differenti hemm problema imma għax hemm ħwis kommissarji li qed ikopru din il-kwistjoni mhix il-problema tiegħek aħna ħerqana li nkomplu naħdmu flimkien miegħek u din kwistjoni li se naħdmu fuqha u ħan evalwaw it-tweġibit tijak u sali issa wasal iż-żmien sabiex nirringrazzjawk, nixtieq nirringrazzjak tal-li koprejt dawn il-kwestjonijiet li l-kollegi fil-komitati se evalwawhom dawn it-tweġibiet u l-kunsum bat il-koordinaturi ħajjidu deċiżjoni aħħarija. Sinjura Jarova nixtieq nirringrazzjak għal ħin tiegħek. Si, Ivat li inti bniedma involuta fil-politika u um, aħna wkoll u mhux um, dejjem ikun hemm bil bejnietna, imma dejjem natmu taħt dawl demokratiku u sen l-taqa jiena mal-koordinaturi mal-kumitat ukoll sabiex nara jekk huma kuntenti bil-kwestjonijiet u kien hemm U U mela, it-tweġibiet li inti tajt Iva forsi hemm xi kumitati oħrajn li jridu jkunu involuti, imma aħna issa se nimxu l qoddim b'mod demokratiku sabiex naraw jekk il-membri semaw bizzejet u ma kontenti bil valtazzjoni u sabiex nala tajt il-Senjora Garcia Perez fissem il-Kumitat dwar drittijiet tan-nisa nixtieq iva nirrepeti u najt grazzi minnaħa tal-kollegi ħadna nota ta' tweġibiet il-kummenti inti naħseb taf irrealizzajt li dan il-Kumitat iva Jamman ħafna mis-soqsijiet diffiċli u komplu nkunu hekk għax eh, iva. Għax 20% tal-popolazzjoni Ewropija ma nissa u aħna sen namlu l-valutazzjoni tagħna sen naħdmu flimkien mal-kumitati l-oħra u jena fuduċuza li bi kooperazzjoni u kollaborazzjoni aħna se naslu għal xi ħaġa għan-nisa fl-Ewropa. Damos por finalizada la comisión, muchas gracias. U issa wasalna fit-tmien din il-laqa, kollegi, nishtiq ningrazzjakom għal parteċipazzjoni u għal paċenzja u kolli u rejtum.